afternoon, colleagues. Um... Il-wara nofsena retajjeb, kollegi, nistaw nibdew il laqa naħseb issa. Nibdew bl-ewwel punt l-adozzjoni tal agenda jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu nadottawa. It-tieni punt eh, ir-reġim lingwistiku m'hemmx interpretazzjoni eh, mill-Kroat u eh, mill-Irlandiż. Nixtieq nfakkar illi fil- 25 ħajkun hemm il-vot, ġifiri araw li kollhom il-karti tal-vot. Ħanibdew l-ewwel punt fuq l-aġenda punt tlieta Għanna konsiderazzjoni tar-rapport eh, tal-opinjoni rapport ta' Sur Sogor, ġifiri li nsaħħu drittijiet ta' ċittadini f'unjoni ta' tibdil demokratiku hemm eh, ir-rapport ta' ċittadinanza Ewropea tal-2017 Bħala introduzzjoni nixtieq ngħidilkom li nhar 24 ta' jannar il-Kummissjoni ħarġet ir-rapport ta' ċittadinanza 2017 tal-Unjoni Ewropea dan huwa rapport li ħraġ kull tliet snin bil-punti ewlenin u li jfoka fuq it-tisħiħ ta' drittijiet ta' ċittadini. Sar ukoll flimkien ma regola eh, flimkien ma l-parlament skont regola 54 eh, reġan hemm sim ta' ruoli kif ukoll u ukoll fuq il-ġustizzja u t-tedidiet għal sigurtà kif ukoll għad drittijiet tal-miedem kif ukoll għal ħarsien tal-vitmi Issa, is-sur Sogor ħaj jirprezenta dan il-punt jekk joġbok eh, sur xogor tista' tippreżenta din l-opinjoni. Grazzi sur President skont il ftejm eh, bejn il-Presidenti ta' Libe u Peti eh, u skont dak li għanna fuq rapport ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea 2017 hemm kompetenza esklusiva minnħa tal-Libe fuq it-tedidiet ta' sigurtà fil-qasam ta' ħelsien eh, u l-liberta u biex nħasu id-drittijiet ta' t-ċadini kif ukoll tal-vitmi ta' reati. Hemm ukoll il-limitu ta' characters, il-rapport rrit ikun jindirizza speċifikament dawk il-punti ta' kompetenza esklusiva ta' libe fejn jena ħasejt li huwa importanti li inkludi dawn il-punti. Ġifieri il-bżonn li jkun hemm implementazzjoni kemm se jkun malajr l-aġenda fuq l-aġenda ta' sigurtà għaċ-ċittadini biex iħossu illi huma siguri madwar l-Unjoni it-tieni l-importanza tal-prevenzjoni kontra radikalizzazzjoni u l-ħidma kontra radikalizzazzjoni din hija kwistjoni iktar u iktar importanti minħabba l-fat illi dawk illi u reati terroristiċi kienu ħafna minnhom ċittadini tal Ewropea. U fl-aħħar il bżoni li kunem protezzjoni konsolari għal ċittadini Ewropej naraw li din kun iktar effiċjenti u li naraw li kunem ehm, il-ħruġ ta' dokumenti ta' emerġenza ta', ta vjaġġar iktar uh, mod iktar maġel. Rridu naraw li dak kollu li jaqa taħt iċ Ewropea skont liġi Ewropea rajna li eh, aħjar nestendu eh, dan ir-rapport għal moħra. Jiena għandi l-idea li naqsam dawn il-punti ma' shadow rapporters biex eh, kemm jista' jkun ukoll naraw illi niddiskutu għamun bil fuqhom dawn l-emendi missu minn ma kun eżawstif fuq il-promozzjoni tal-kwalità ta' drittijiet ta' ċittadini, il-bżon li naraw li kunem referenza bizzeja tal-minoritajiet skont artiklu 2 ta' trattata anke fil-kuntest ta' post sħubija rridu naraw li nizguraw b'mod effettiv il-minoritajiet lingwistiċi kif ukoll minoritajiet oħra rridu insaħħu koll dan kollu eh, f'termini legali u naraw li b'mod effettiv inħarsu drittijiet ta' ċittadini kollha fl-Unjoni. Bat irridu nġildu eh, kontra diskriminazzjoni vizavi l-LGBTI, it telet punt rridu eh, naraw li neħu l-xkiel, illi jafaċċaw ruħom maħħom dawk kolla b'disabilita, naraw li ikollhom l-istess drittijiet bħal oħrajn u r-raba punt rridu nindirizzaw diskriminazzjoni sistematika ta' ċittadini kif ukoll meta huma jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment ħieles kif ukoll ta' mobilità ta' xogħol iridu naraw illi dawk in-nies li jistaw sibu rwieħhom f'sitwazzjoni ta' detenzjoni jew nkella sitwazzjoni ġusta nindirizzawha fuq il-Brexit intenni tal-batana fuq riżoluzzjoni marbuta mal-Brexit tal-Unjon tal-Parlament Ewropew dawk li qegħdin hemmhekk fir-Renju Unit li jkunu jistgħu jkomplu mixjin bil-ħidma tagħhom il-familja u anke wkoll jirtiraw mingħajr diskriminazzjoni dawn flimkien ma' punti oħra aħna kunu qed inħarsu mod eh, bil-qudiem u jekk jrid tkun kooperazzjoni produttiva ma' xedawse. hemm fost ix is-Sur Koster illi qabel illi ħajtkellem għannom ta' Sur Holzer. Grazzi, eh, Sur President, għalli tajdni l-kelma, senjuri. Jiena ġejt mitlub biex nitkellem għasur Holzer. illi huwa il-shadow għannom ta' soċjali demokratiċi. Għonek għanna inizjativa importanti, kontent ħafna li libe u peti għet jaħdmu fl-imkien fuqa. denanza hija komponent ewlieni tal-Unjoni Ewropea hija essenzjali biex tippermetti li ċittadini Ewropej ħossuhom Ewropej. Rridu naraw li kun hemm sovranità, leġittimità ġejjin eh, mill-fiduċja illi l-istess ċittadini għandhom fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk importanti li nindirizzaw din kwistjoni ċe kif aħna nistgħu nżidu is-sem demokratiku l-interess eh, ta' ċittadini eh, fiċ-ċittadinanza. Rridu naraw li nħarsu l-ċittadini tagħna fuq it-territorju tal-Unjoni. Nemmen li dak li rridu nisqu fuq fil-dokument huwa rakkomandazzjonijiet biex naraw illi n-nies jieħdu iktar sem fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Eżempji, opportunitajiet digitali, eh, il-libertà tal-medja, iktar pluralità, Dawn huma fost l-iktar punt importanti u jippermettu li ċittadini li jizofru id drittijiet tagħhom, però biex jagħmlu dan iridu jkunu jafu xum huma drittijiet tagħhom, pereżempju dritt li kollu ma majnuna konsulari. Rridu niżguraw li ċittadini huma konxi ta' drittijiet tagħhom illi li xuwa ġala darba dan seħħ illi nkunu ikkonna suċċess f'din il-ħidma tagħna, hawnhekk mhux qed nitkellmu uh, biss dwar it-tisħaħ ta' ċittadinanza, ma ukoll uh, drittijiet uh, assoċjati, eh, pereżempju il-fatt li nżidu dialogu mill l-istess eh, ċittadini, rridu però livell ġdid ta' riforma demokratika. U peress illi l-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni Ewropea letta b'mod dirett, naħseb li jridu ikonna rwol iktar importanti biex naraw naqra dawn din ir-riformi xeħta ħajjetu. Ma nafx hekk hemmx oħrajn jekk m'hemmx iktar kelliema qed nara Sur Betin. Sur Betin jekk jogħġbok mikrofonu għal-kellim. Iva, kif insaħħu eh, is-sem eh, demokratiku? ċaġa eh? interessanti, tkellimna f'ħafna affarijiet, forsi mod kif nistgħu nagħmlu dan, nistgħu tinkorporaw dan fir-rapport huwa illi l-MPs illi huma elett b'mod dirett ikunu jistgħu jivvotaw fuq membri individwali tal-Kummissjoni iktar milli jkollna vot blok fuqhom kollha. Imbagħad eh, il-fatt li konna eh, demos jew kell identità Ewropea. Forsi jekk din l-idea ma toġobkomx eh, il-membri tal-Parlament Ewropew tistgħu taraw li jkunu huma li jkunu mażula għal-Kummissjoni ħalli jsiru ministri fil-Kabinet u għandu jkun hemm elezzjoni moderetta li li jxeve wieħed mill-prinċipju ta' demokrazija u li inti tista' tkeċ il-kap tal-istati u gvern u din kienet waħda mill-problemi fir-Ren Unit jena e, e, li jiex ma setax ma setax isir e, għal valja wieħed jista' jaħtar MEP ma jistax ikun hemm revoka um, ta' nies, ġifieri jien naħseb eh, jew ħankunu eh, radikali jew kellha jibqa' jkollna iktar skuntentizza jekk tassew temlu fil-proċess demokratiku allura proponu wħud minn dawn l-idejat eh, l-MPs bekk ikunu n-nies li jiġu mażula biex jiformaw kummissjoni u bekk ikkonna speċi ta' kabinet maħtur moderet, kif ukoll president maħtur moderet, mbagħad naraw naqra nittama li dawn is-suġġerimenti eh, sibtuhom Sirja. Nistgħu issa naddu għall-Kummissjoni. Monika Mazar. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Grazie ħafna, Sur President, Sur Rapporter, fil-qasira Aħna prezentajna pakket f'jannar eh, eh, rapporti li ħares il-qoddim għet eh, netkellem fuq dan il-rapport ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea tal-2017 li jitkellem ukoll fuq dak li ksibna fl-aħħar tliet snin artiklu rapport fuq artiklu 45 nixtieq nkellimkom ukoll dwar itu li iżviluppajna li hija għodda għal desk officers lokali biex huma jkunu jafu kif jistgħu jindirizzaw ir-regoli eżistenti fuq il-movimenti ħielsa u xixkiel li dawk li jkunu qed jiżofru minn dan id-dritt jistgħu iħabtu wiċċhom magħhom. Kif għal Sor Koster eh, nafu li hawnhekk qed titkellmu xi ħaġa fil-qalba ta' demokrazija Ewropea. Provajna nipromovu id-drittijiet ta' ċittadini, l-valuri komuni Ewropej, promozzjoni ta' sem fil-ħaj demokratika tal-Unjoni, kif ukoll semplifikazzjoni tal-ħaj ta' ċittadini tagħna. Fl-aħħar mhux l-inqas tisħiħ tas-sigurtà u l-promozzjoni tal-ugwaljanza. Kif semmejtu tajjeb fuq iċ-ċittadini kollha tagħna jridu jkunu konxi ta' x'nu drittijiet tagħhom. Dinja waħda mill-prioritajiet tagħna illi isna f'dan ir-rapport ta' ċittadinanza ta' 2017 ġifieri nedejna kampanja ta' kuxjenza fuq id-drittijiet ta' ċittadinanza ta' ċittadini, skużawni, per eżempju fuq l-assistenza konsolari, fuq drittijiet ehm, ta' vot li hum għandhom. Xtaqt ngħidilkom u li l-attenzjoni dwar konsultazzjoni pubblika li aħna għandna il-fema li niedu fuq id-dokumenti ta' vjaġġar urġenti. Dan eh, din konsultazzjoni suppost titnieda il-ġimgħa d-dieħla. Aħħar mhux l-inqas eh, ir rapporti semmi. Eh, it-tisħiħ eh, tal-komunità LGBTI fejn nixtieq nirreferikom għal istatazzjonijiet tal-Kommissjoni eh, fejn qed inħarsu bil-qudiem għal appostakom biex nimplementaw il-istatazzjonijiet ta' dan is-suġġett. Naħseb ħata tajaj ta' kollox eh, għannom tal-Kommissjoni, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, sur xokor, għandek xi affarijiet li xieq taqsam ma' b'mod konklusiv le id-data ta' skadenza ta' tresiq emendi hija 15 ta' settembru. Grazzi kollegi, mxin mot maġel u fil-fat il-rapporter għal punt li mismiex edha unek ġifiri diritti fundamentali u aspetti marbuta maħħum fuq l-integrazzjoni ta' Roma fl-Unjoni Ewropea ġieta kontra il-dzingarija. Suppost il-rapporter kella tkun maħna fit-3 u nofs, għallura ħaniqfu sa 3 u nofs. Grazzi. Colleagues, if you would like to take your seats again, we can begin. Um, our rapporteur is here. Jekk ġobkom kollegi, issa rapporter eh, edha maħna allura, jekk ġobkom ħudu poskom ħalli kunu nistaw nibdew bid-diskussjoni. Punt erba. Punt importanti eh, fu eh, l-aspett importanti ta' drittijiet ta' Roma fl-integrazzjoni tagħhom eh, is-sinjura post eh, prezentat la bosta rapport eh, fl-aħħar laqama kif tiftakru dan kien qabel il-pawża tas sajf kien hemm total ta' 252 elementa li tresqu mill-membri ta' dan il-kumitat u kif tafu issa ħa niproċedu għal konsiderazzjoni tagħhom. Nitlob is-sinjura Sorja Post biex tħol kelma u titkellem fuq dawn l-emendi qabelna dil-kelma li Shadow Reporters. Grazzi Sor Grazzi Sor President, permettu li l-ewenet nejt li tassew kontenta li edha l-ura unek eh, taħaret bil-qoddim ma semestru eh, il-ġdijt ta' ħidma ta' namem. Grazzi kollegi eh, u koll, kontenta li ħafna minnkom kienu dedikati eh, u ħadu l-ħin biex eh, jisottomettu għad-direttura eh, 252 l-emenda għal-rapport. ħafna minnhom ġejjin minn kollegi tal-libe imma wkoll minn onorevoli partikolari mill-Kumitat Fem huma proposti eċċellenti biex niġġieldu kontra eh, diskriminazzjoni eh, lejn zingari u biex naraw naqra kif nistgħu nintegraw maħjar. Uħut eh, minn punti jitkelmu fuq fatt importanti bħal faqar u l esklużjoni soċjali, però l-iktar ħaġa li nixtiequ nisħu fuq hija illi l-erq tal-faqar u tal esklużjoni soċjali hija il-mentalità kontra iż-żingari, pereżempju l-istess jistajjenat, diskriminazzjoni minn dawk ġej minn kull mixja ta' ħajja, l-aċċess għas servizzi, eh, il-polizjar kif suppost, eh, ċertu bajsis, eh, ċertu mod kif jiġu pinġuti, il roma fil-medisa kemm aħna ma kunux nistaw nindirizzaw b'mod effettiv. Dan kollu ma nistawx inħarsu drittijiet ta' Roma. Relevanti minn kemm ikunu tajbin il-programmi tal-Komissjoni unkella tal-Istati Membri, rridu naraw li jkun implementat mod inklusiv u non diskriminatorju. U teres u koll emendi eh, messaċ simili għal tijaj imma messaċ eh, naqriktar ktar eh, dajjef nishtiq nejt li kienet l-intenzjoni tijaj li nkun iktar soda fil messagġ tijaj jela li xikultant nqasna nqasna lejn dawn in-nies ħad ħadut minn mit sena sakemm eh, uħud medretiet tagħhom ġew rikonoxxuti eh, u li ġew rekonosċuti bħala Roma, u allura importanti li aħna nieħdu eh, pass deċisif issa bħala parlament. Tkellem dwar kriminalizzazzjoni u radikalizzazzjoni fost il-komunitajiet Roma, hawnhekk għal darbohra nemmen li bħala membri tal-Kumitat li bebe ministawx noħorġu b'ġudizzji kollettivi jekk kif ġipu laħaq, eh, uħutu u koll jitfall ħtija fuq eh, il-Roma, għana li għax eh, jedon illi forse mumiex daqsek u ma retiċenti biex nejdek biex jedukaw irwieħom, pero jena għatmar għatma xaħat illi juqot lura mill-li jitallem, jen trattawum bħal oħra, u ma nis normali, tfal ġenituri, bħal l-oħrajna nishtiq eh, nejt li eh, inkomplu bi kooperazzjoni tajba tul il-negozjati eh, kif rajna fl-imkien ma' Shadows, ħajkonna l-ewwel laqa ma' Shadows dan il-ħamis, dik ta' wara mbagħad tkun fil-ġimgħa tal-plenarja ta' Strasburgu nittamaw li konna votazzjoni importanti nhar 28 ta' Settembru fil-Kumitat Libe u fil-plenarja eventwalment ikonna l-vot aħħari jew fis-sessjoni ta' Ottubru jew f'dik ta' Novembru. Grazzi ħafna Soraya. Issa ħanadi direttament eh, li shadows eh, nibda l-ewwel Sur, eh, sur Xogor ħajtkellem għannum ta' Sur Xaki, Sur għan għannum tal-PPE. Grazzi, Iva, Sur Xaki fil-fatta, mistax ikun hawnhekk allura għalli illi naqra din id-dekerazzjoni. Grazzi, nemmen li eh, dan eh, li għanna u dimna u suġġetta se importanti eh, il-mentalità kontra zingari għadha ta' sew prezenti din tikkomplika l-ħajja għal dawn in-nies Nemmen li din kwestjoni komplessa rridu neħdu minn perspettivi differenti u nemmen li uħut mill-punti ħajjinu biex nipromovu l-ġlieda kontra ir-Roma. Ma nasibx li għanna biss nitkellmu dwar problemi, ma dana kollu rridu nitkellmu wkoll dwar riżultati, il-kisbiet eh, li saru fċertu sati membri nħares eh, bil-qoddim biex naħdem ma'kom kollegi u nittama illi sal-axħar ta' dan ix-xar nkunu nistgħu naslu eh, għal tekst illi nkunu nistgħu naqblu fuq il-koll. Grazzi sur xogora għannom Jidher li ċertu xedows mhumiex preżenti, ħanaddi għax xedow tal-għaldi għal daqstant is-senjura Cecilia Wikstrom. Grazzi. President, nishtiq nirringrazzja l-rapporter u l-staff kollu taħħa għall isforz illi għamlu sabiex eh, wassulna test li għanna qoddimna l-lum. Test illi huwa bażat u msejjes fuq il-fatti u li ġi żviluppat flimkien mal-esperti ta' soċjetà ċivili. Na nemmen li dan huwa test li għandu potenzjal illi jagħti direzzjoni ġdida fit-ton. Direzzjoni ġdida li tanti hija mixtieqa favur din il-minorità ta' persuni li jinsabu mxerda madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Tur il-proċess, Sinjora Soraya, post avvicinatni bilan għandi nifhem li dan kien lan tagħha illi tasal għal test ambizzjuż minħabba li dan huwa suġġett importanti ferm u riżultat tal-kooperazzjoni mill-viċin ma' Soraya Post għanna ressaqna numru ta' emendmi ta' emendi jiena kontenta ħafna f'dawn l-emendi kif tafu din mhix kwistjoni ta' uh, naħa ta' xelluk jew lemin politiku, iżda hija kwistjoni illi rridu nsolvu hemm bżonn li nibnu pontijiet bej diversi femijiet politiċi u anka fid-dawl ta' dawn il-komunitajiet Roma, aħna qed nonqsu milli nonoraw ir-responsabiltajiet tagħna u propri minħabba fekk Soraya Post jixir illa ir-rispett tagħna għaliex issa tassew wasal il-waqt illi nenfasizzaw illi Sinjura Eh, Soraya Post qed tagħmel biċċa xogħol tajjeb. Wasal il-waqt ukoll illi inbidlu il-mod kif aħna nħarsu lil komunità Roma. Nistenna bil-ħerqa illi inkomplu inkompli nitkellem ma' Sinjura Soraya Post b'mod kostruttiv u għal darbohra hemm bżonn nisħu fuq il-bżonn illi noħolqu koalizzjoni b'saħħitha fl-aspett ta' drittijiet fundamentali. Sur President, tista' wasal iż-żmien illi nirranġaw l-iżbalji kollha li għamilna fil-passat u nerfaw responsabiltajiet tagħna għal ġajjeni Mil-ġdijt, grazzi, grazzi l Soraya u grazzi l kull min lest illi jiddetika il-ħin għal dan is-suġġett. Grazzi ħafna Cecilia, issa eh, għal gwe l-Onorevoli Albiol. Un in primer lugar Grazzi, mela l-ewel net nishtiq nirringrazzja l-rapporter eh, ta' dan ir rapport il-Sinjor Post, għal ħidma ċellenti tagħha. Naħseb l-importanti nikkummentaw fuq l-importanza li l-istituzzjonijiet Ewropej eh, jinkludu il-ġlieda kontra il- eh, diskriminazzjoni kontra zingari f'dan eh, il-rapport, għax hemm eh, forma ta' diskriminazzjoni speċifika li twassal għal marginalizzazzjoni eh, u anka faqar għal popolazzjoni Ewropea. U il-rapporter permettintinna nikkonfermaw kol serje ta' emendi li wassal ukoll din il-vizjoni tal-kontra diskriminazzjoni tal-zingari kif ukoll il-diskriminazzjoni u il-razzizmu. Eh, għalina u importanti li l-ebda aspett ta' din diskriminazzjoni titħalla barra mir rapport aħna qegħdin nitkellmu, aħniex qed nitkellmu biss dwar in-nuqqas ta' inklużjoni tal-persuni ġitani fil-politiki tal-Unjoni Ewropea, imma wkoll aħna ninsabu f'istituzzjonijiet fejn ħafna każijiet sar u ġi promos il-diskors eh, ta' mibeda bħalma diġà rajna anka f'din il-Kamra stess Għalhekk aħna għandna bżonn ta' politiki ta' ġlieda kontra diskriminazzjoni kontra l ġitanizmu li jinkludi żoni kollha loqsma kollha u kollu sew li jkollna dikjerazzjonijiet b'intenzjonijiet tajba f'ġurnata partikolari ma mbagħad fl-istess ħin inkunu qegħdin Eh, napoġġaw politiki ta' austerità, jew inkella taqtuħ tal-budget, li dan joħno l-organizzazzjoni pubbliċi u l-NGOs qegħdin jaħdmu kontra l-esklużjoni u kontra d-diskriminazzjoni. U għal xejn li kundannaw aggressjoni li sir fl-Unjoni Ewropea fl-istess ħin eh, hemm relazzjonijiet privileġġati ma' pajjiżi li promovu propju dan iġri diskriminazzjoni jew inkella fl-istess ħin ikonna politika migratorja fejn il-persuni li huma persegwitati għaliex huma ġitani zingari ma jirċivux eh, protezzjoni internazzjonali jew inkella tiddependi mir-relazzjoni ġeopolitiċi tal-Unjoni Ewropea. U biex nagħlaq, aħna nenfasizzaw li hemm bżonn li jkollna servizzi pubbliċi f'xej u ta' kwalità sabiex ikunu nistaw ikonna ugwaljanzi e, fċertu waqsma mill-edukazzjoni sa lejxin. U naħsbu li importanti nirrevedu l-politiki li kena sissa għaliex anka ndolajna li bċertu fondi li huma maħsuba għal ġlieda kontra diskriminazzjoni bażi ta' zingari fl-Unjoni Ewropea imbnew eh, skejjel li propju għamlu segregazzjoni kontra dawn it-tip ta' persuni. Għalhekk li żjed emendi importanti li prezentajna ma' propju f'din id-direzzjoni maħna ovvjament nifmu li hemm bżonn inkomplu naħdmu mill-istituzzjoni imma b'mod partikolari b'kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet eh, propju tal-popolazzjoni ġitani ta' zingari u dan huwa mod kif nistgħu niġġieldu il-mibeda b'mod effettiv. Grazzi. Thank you very much. And now for the Greens, over. Grazzi ħafna. Issa għal ħodor l-Onorevoli Valero. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja minn qalbi l-Onorevoli Soraya Post għal ħidma tagħha fuq din l-opinjoni. Grazzi wkoll tal-li inkludiet l-opinjoni ta' kulħadd, inkluż l-opinjoni tagħna. Sam il-bidunet fil-fat l-opinjoni tagħna ġiet inkluża, Nishtiq ehm, ngħid ukoll li naqbel ma' Soraya il ngħid li naqbel ma' Soraya għaliex hemm bżonn nissa wara ħafna snin illi insemmaw leħinna. Dejjem sa issa t-dżingari ġew meqjusa bħala ċittadini ta' tieni kategorija ta' mhux aċċettabbli fi żmien fejn il-libertà tal-moviment ħieles hija daqshekk importanti u fejn qed inħeġġu lil ċittadini tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, ikunu jistaw jiċċaqalqu, ma nistawx ma naċċettawx il- libertà libertà ta' moviment ħieles għal kulħadd, inkluż għal Roma. Għal kemm xi kultant ikollna dubji tagħna minħabba li spiss naraw lil dawn id-żingarijiet talbu eh, fil fliblit tagħna, però importanti li nifmu għaliex dawn il-persuni qed jiġu fostna u jispiċaw jittalbu fit-toroq. f'ħafna kazijiet, eh, każijiet jew anka f'ħafna eh, pajjiżi qed jiġi mistoqsijek eh, ikunx għaqli illi jitwaqqaf dan it-tip ta' talb fit-triq. Iżda mhux dan li rridu nsaqsu lil nfusna, rridu nsaqsu lil nfusna għaliex persuna tispiċċa Dik is-sitwazzjoni. Għaliex ukoll persuna tiddeċidi li tmur tittallab f'pajjiż ieħor li mhuwiex pajjiża wkoll. Jiġifieri rridu inqisu e, aħna anzi għanna drittijiet e, fundamentali, għanna drittijiet bażiċi, iżda minkejja dan kollu mux, mannix mezzi effettivi sabiex nikkastigaw lil dawk il-pajjiżi, lil dawk l-istati membri illi ma jkunux konformi mal-ħarsin ta' drittijiet fundamentali, ta' drittijiet bażiċi. U għalhekk iridu nsibu dawn il-mezzi Għawak eh, jina mux biss għal-Roma għet namel referenza, hemm ukoll minoritajiet oħra illi id-drittijiet tagħhom mhux qed jiġu mħarsa. Irridu naraw jekk eh, għandniex biżiet mezzi biex naslu għal ħarsin ta' dawn id-drittijiet. Barra minn hekk hemm punti importanti li rridu nqisu irridu ntejbu l-affarijiet fil-qasam tal-opinjoni pubblika u din hija xi ħaġa mm, ibsa. Jiena però gburija ħafna illi iffirmajt numru ta' emendi ta' Soraya stess. U naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar ser ikollna test b'saħħtu ferm. Grazzi. Grazzi ħafna dak il-kontributu, grazzi ħafna wkoll għall kontributi tal-Shadow rapporters kollha. Kemm huma? Ma nafx jekk eh, il-Kummissjoni tixtieq tintervjeni issa permezz ta' Sur Schmidt. Iva, grazzi ħafna, Sur President, grazzi tal-li dejt li l-kelma, l ewwel qabel kollox nishti eh, nifraħ l-rapporter, is-Sinjura Post, għal rapport tagħha mhux biss huwa rapport elaborat immens, iżda huwa wkoll rapport ċar u dritt tal-punt. Aħna nħossu li huwa li huwa importanti illi il-Parlament Ewropew jitkellem b'vuċi waħda illum eh, li qed nitkellmu dwar l-inklużjoni tal-komunità Roma fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tixtieq eh, tesprimi l-apprezzament tagħha għall-emendi kollha illi ġew imresqa, xaħġa impressjonanti illi tara illi ġew imresqa 252 emenda u li l-koll et jappoġġaw il-messaċ oriġinali tijak, Sinjura Post. Dan il-rapport ikolli ngħid ukoll li wasal fħin f'waqtu immens. Il-Kummissjoni Ewropea fl-2011 kienet elaborat għafas għal l-inklużjoni tal um, din il-komunità Roma. U dan ir-rapport kien jitkellem dwar xandu jisir lilin mill-2020 għalek dan il-rapport din l-opinjoni ta' sinjura Post uh, hija uh, opinjoni fuq ta' immens. Aħna naqsmu miegħek uh, Onorevoli Post u naqblu kol ma' numru ta' emendi il-res u kol shadow rapporteurs. Xuhut minn daw l-emendi mixin fl-istess direzzjoni ta' Senjura Post. Iżda eh, jużat fassil, użat fassil differenti. Iva wa minnu li għal dawn l-aħħar 800 sena kien hemm diskriminazzjoni kontra iż zingari però xi ħaġa biss bdiet issir f'dawn l-aħħar 5-6 snin. Xorta waħda nħossu illi aħjar illi bdejna ħames sitt snin ilu mill-qatt u għalhekk aħna nħossu li huwa rapport utli huwa hija opinjoni utli għaliex tqisu ukoll l-aġenda tal-inklużjoni in ġenerali u dan din l-opinjoni tipprova tikseb bilanċ biex bekk tuża tfassili li huwa ferm iżda mhux eh, qawwi iżejjed aħna naħsbu illi permezz ta' din l-opinjoni mixi fid-direzzjoni tajba. Barra minn hekk nixtieq nerġa' lura fuq din il-kwistjoni tal-moviment ħieles. Dawn huma punti essenzjali. Kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandu dritt għal moviment ħieles. U hawnhekk aħna nixtiequ nesprimu l-apprezzament tagħna ta' l-emendi 124 u 135 fuq uh, il-fatt illi ehm, l-onorevoli res itom qalet illi dawn mumiex ehm, drittijiet negozjabli, iżda huma drittijiet li jridu jiġu mħarsa akkosta kollox. Huwa importanti illi ma natux l-impressjoni illi dawn eh, id-drittijiet mhumiex id-drittijiet li wieħed jista' joqgħod jażel bejniethom. Naqbel ukoll mas-Sinjura Post illi xi tfassil seta kien iktar uh, prudenti. Per eżempju, aħjar jekk ma nitkellmux fuq il-kriminalità mm, Roma. Din hija kwistjoni ta' stil, però dejjem ikun utli illi nużaw tfassil attent u nodu attenti għal xirridu nfissru eżattament. Wara dan l-intervent, jiena nistanajt li jisar kun qed nistenna bil-ħerqa illi nara il-verżjoni aħarija konsolidata li tinkludi fija eh, kompromess tal-emendi illi eh, tkun opinjoni bilanċata bejn il-sentiment anti eh, kontra il-zingarizmu u l-inklużjoni soċjali. Biex bekk ikkolna xi ħaġa biex inkunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni ta' situazzjoni attwali biex inkunu nistgħu anke nħejju il-qafas tal-politika post 2020. Grazzi ħafna u aħna bħala Kommissjoni dejjem għad dispożizzjoni ta'kom. Grazzi ħafna lil kummissjoni għal dak l-ispirtu kostruttiv li Urejtu nishti nixtieq eh, nerġa' lura għal għas eh, Soraya Post u anka eh, għax għal dak li qalu Shadows. Naħseb illi il fat li tress u 252 emenda jurina illi dan din l-opinjoni tassew kien hemm bżonna. Però ma ninsewx illi din il-kwistjoni ila mana għal dawn l-aħħar 20 sena fejn 20 sen ilu dil kustjoni tar-Rom kienet il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni per eccellenza, l hija waħda fost diversi tipi ta' diskriminazzjoni. Però, nadil kelma mill-ġdid li sinjura uh, eh, Soraya post għal konklużjonijiet aħarin taħħa. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi wkoll lil eh, Sur Schmidt għall-Kummissjoni Ewropea li tkellem fisem il-Kummissjoni Ewropea. Jiena Iva, provajt nikseb bilanċ għaliex tafu illi kollox huwa marbut ma' kollox l-esklużjoni soċjali, il-sentiment eh, kontra zingari, etc. Nishtiq nirringrazzja u koll l-Shadow Rapporters kolla Jina naħseb illi huwa importanti immens li nkunu trasparenti u li namlu din il-biċċa xogħol il-kol flimkien. Għaliex eh, palma qalet il-kollega Cecilia Wickstorm din mhix kwistjoni ta' xalluk jew lemin, din hija kwistjoni li tolqot lil kulħadd b'reċezzjoni ta' ta' xi ta' xi um, lemin estrem u faxxisti wkoll li xi kultant nsibuhom hawnhekk fostna fil-Parlament Ewropew. Però apparti minn dawn il-persuni kulħadd jaqbel illi fl-2017 u anke fil ġejjien ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni kontra din il-komunità. Għanna rridu nkunu kburin bħala politiċi illi ipruvajna insolvu din is-sitwazzjoni ta' dawn il-persuni rom. Eh, jina Jiena ma nistax nikol, ma nistax norqos, ma nistax nistrieħ, meta nkun naf illi tfal żar tal-komunità tal rom illi ma jistawx jattendu l-iskola, ma jistawx u mhux qed jilbsu kif suppost, mux qed jieklu kif suppost, etc. Għalek ehm, nittama li nistaw naslu għal kompromess illi ma jitlifx l-essenza ta' dik li l-essenza ta' rapport. Nirringrazzjakom mill-ġdid u instani għafawek. Grazzi. Very much. Uh... Grazzi ħafna mill-ġdid eh, l-Sinjura Soraya Post u l-Shadow eh, eh, Rapporters kollha il-votazzjoni issir nhar 28 ta' Settembru. Issa nistgħu ngħadu għal punt 5 strateġija tal-Unjoni Ewropea u l-Afrika li natu spinta għall-iżvilupp. Awek għanna rapporter l-Sinjura Cecile Kienge U oh, I've just been... Uh, mela, għadni kif ġejt informat illi għal-kem il-rapporter sinjora Kenge tinsab fostna il-kommissjoni um, mux għawek u shadow rapporters mux għawek. Pero il-shadow um, rapporter għal PPE tinsab hawnhekk. Mela, kif kont etnejt Eh, f'Ġunju, fid-29 ta' Ġunju li għanta kien hemm l skambju ta' femiet bejn li AS u il- ehm, il- ehm, Kummissjoni Ewropea dwar komunikazzjoni konġunta għal skubija imġedda għal Afrika, mod partikolari fuq is-suġġett tal-ġestjoni tal-immigrazzjoni u l-mobilità. Issa ser nisimaw mill-Sinjura Cecil Kenge un batwara mi Shadow Rapporters. Jekk mux kolla jinsabu għawek għaw il-Shadow Rapporter għal PPE. Mela, l għola bil-kollox naddu l-kelma l-Rapporter, il-Sinjura Kenge. Jekk joġbuk. Grazzi Claude, grazzi Sur President. Il-proġett, il, um, dan, l-abbozz ta' um, opinjoni u għam sejjes fuq uh, dawk l-elementi li huma essenzjali għall aspetti ekonomiċi u soċjali għal bilanċ u stabilta fl-Unjoni Ewropea u fl-Afrika minkejja il-bidliet illi kienem fil- tmexxija ta' ċerta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-numru ta' waslet ta' persuni li waslu mill-Afrika ma naqasx. Forsi nbidlu r rotot minn fejn ġejjin dawn il-persuni, iżda il-numru tagħhom ma naqasx. U għalhekk kulħadd inkluż is-soċjetà ċivili trid tiġi involuta jiridu jiġu involuti fit-teħid tad-deċiżjoni u importanti għalhekk illi nidentifikaw li huma ir-raġunijiet li qed waslu għal dawn il-movimenti ta' persuni. Rridu narfu min qed jaħrab minn gwerra minn persekuzzjoni u rridu nikkooperaw Eh, blaħjar possibli possibbli mal-pajjiżi tal-oriġinu ta' transitu u l-pajjiżi fejn jispiċċaw dawn il-persuni. U importanti wkoll illi inwaqfu din dan il-traffikar ta' bnedmin permezz ta' investigazzjonijiet utli. Barra minn hekk irridu niffaċilitaw il-movement ħieles ta' persuni fl-Afrika stess u bej l-Afrika u l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea u l-Afrika it-tnejn li huma għandhom interess komuni illi isolvu din il-problema tal-immigrazzjoni jekk irridu tassew li kontribwixxu għall-iżvilupp rridu narfu illi jekk nsibu soluzzjoni għal kif nmexxu u nikkontrollaw um, l-immigrazzjoni, nifmu li din l-immigrazzjoni tista' twassal għal tisħiħ tal-istat tad dritt, tisħiħ tal-governanza. Nirringrazzjakom u nistenna il-kommenti tagħkom biex bekk inkun nista' nagħmel valutazzjoni aħarija. Grazzi ħafna. Naħseb illi ħadd iktar, ħadd aħjar minnek ma jista' jagħmel din il-bicċa xogħol għaliex inti meċċajtu għamilt ħafna xogħol fl-Afrika. Mela, għax-shadows issa nibdew bil-Roberta Mezzola qed tissostwixxi li dati. Grazie ħafna sur President Iva jien ħanħu post Rashida Dati għax ma setax tkun eh, għawek l-lum. Rashida l-ewwel qed tixtieq ringrazzi rapportera rapporter għall-abbozz tal-opinjoni u sabiex wieħed jipproduċi tekst konsistenti ġi maqbul nifokaw fuq il-kompetenzi speċifiċi tal-kumitat tagħna rapporter deċidiet li tindirizza b'mod esklusiv il-kwistjoni ta' migrazzjoni fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea mal-Afrika li għandha tibqa l-enfasi ta' din l-opinjoni u aħna nkomplu ntennu li f'dan il-kumitat maħniex ħansibu soluzzjoni sostenibli għal kriżi tal-immigrazzjoni jekk ma jkunx hemm involviment b'saħħtu mill-Afrika. L-involviment tagħna mal-pajjiżi tal-Afrika li tkun konsolidat billi nassiguraw l-twaqqif ta' eh, ftejmiet ta' riammissjoni jiġu rispettati subijiet b'saħħithom u ta' min iserraħ fuqhom ma' pajjiżi tal-Afrika jridu jiġu promossi sabiex ikun hemm ehm, l-affarijiet morru tajjeb ma' żewġ naħat Fl-opinjoni ta' tal-rapporter, ta' xadu rapporter, tal-men li jem xaħġa niqsa f'dan rapport li il-kooperazzjoni fuq il-ġlida kontra terrorizmu ċi tkun korporata fil-rapport. Għalix il-terrorizmu mux biss huwa waħda mill-kawzi ma' wkoll ostaklu biex wieħed ikabbar e, ċertu sikurezza fil-pajizi. Dan għandu x'jaqsam ma' paċi, demokraziji stabli, u opportunitajiet għal ġejjieni tal-bżazax tagħna, imma l-organizzazzjoni terroristiċi qegħdin jiddestabilizzaw ħafna pajjiżi diġà kienu fraġli. Gruppi bħal Boko Haram qegħdin jippruvaw ikissru dak li aħna qegħdin nibnu. U bażikament it-terrorizmu huwa fenomenu dinji li għandu konsekwenzi għaż żewġ kontinenti tagħna. U għalek f'din l-opinjoni xadow tixtieq titlob li jkun hemm kooperazzjoni qawwija fl-iskambju ta' informazzjoni sabiex inħarbtu il-networks ta' terroristi. Il-ġlida kontra l-finanzjar ta' terrorizmu kol għandu jkun punt ewlieni fil-negozjati tagħna fil-relazzjoni tagħna. E, Fil-fatt ir-rapporter ħadd tkun qed tippreżenta xi emendi u qed tistenna bil-ħerqa skambi ma' rapporteru xadu rapporter oħra fil għata li ġejjin. Grazzi ħafna Isabodo Valero għal-ħodor. Grazzi ħafna, jien ukoll nixtieq nirringrazzja lil Cecil dokument eccellenti u naqbel ma' ħafna punti li semmew, nixtieq nżid ukoll eh, ħaġa oħra, l-affarijiet huma ċari ħafna tfadlilna xi ġranet biex eh, inwasslu l-emendi huwa importanti li inkludu li li ma natux eh, għajnuna eh, l pajzi terzi b'kundizzjoni fuq li, li, li kunem eh, restrizzjonijiet fuq l migrazzjoni Dan jgħid xi ħaġa wkoll dwar eh, diżastri naturali ma ma jsemmi xej fuq it-tibdil tal-klima issa ovvjament id dizastri naturali jista' jkun li ġejjin minħabba t-tibdil fil-klima ma mhux dejjem it-tibdil fil-klima mhux dejjem huwa espress f'diżastru naturali jista' jkun hemm pereżempju nixfat fuq perjodu twil ta' żmien u dan iwassal biex in-nies ikollhom jitilqu mill-liqa tagħhom imorru f'xi belt kbira u mbagħad bħala konsekwenza ta' dan jiġu imġela li jimigraw. Għalhekk irridu nitkellmu dwar it-tibdil tal-klima bħala ħaġa sħiħa u mhux biss dwar id-diżastri naturali. Issa ħaġa oħra li jena naħseb li importanti ħafna hija l-immigrazzjoni legali. M'għandix tkun biss għal dawk il-persuni li għandhom forsi livell ta' edukazzjoni għolja jew inkella l-qegħdin jaħarbu minn gwerer jew inkwit ieħor għandha tkun ukoll għal persuni li għandhom edukazzjoni medja jew żjed baxxa li forsi jridu e, jiċċaqalqu biex ikunu jistgħu jisimgħu l-familji tagħhom u tistaw tkunu ċerti li jekk ma jkunx hemm kanali legali għalihom huma ħajaqsmu l-Mediterran u jagħmlu li għandhom bżonn jagħmlu biex ikunu jistgħu jaslu għalhekk dawn ir-rotot legali huma importanti. Hemm bżonn ngħidu xi ħaġa wkoll dwar il-sistema ta' riammissjoni u il-possibilità li migranti jibgħatu l-flus lura eh, djarom. U għaminnu l-affarijiet edin jitjiebu imma għanna numru ta' migranti, specialment dawk li mandomx dokumenti, li jisubuha diffiċli ħafna li jużaw l-opportunitajiet li jeżistu. Jiena naħseb li huwa tajjeb li nifukaw fuq iż-żgħażagħ. Imma jekk naħsbu li l-Afrika huwa l-unika kontinent li m'għandux popolazzjoni li qed tixjih, hemm ħafna żgħażagħ u dan huwa minħabba l-epidemija ta' l-AIDS tal-passat. Għadu jeżisti l-AIDS imma madux epidemija daqs kem kien xi snin ilu. Kif ukoll ħabba ċertu konflitti għandna dawn il-popolazzjonijiet żgħażagħ ħafna u dinja ta' sfida kbira għal pajjiżi Afrikani. U hemm bżonn nifukaw fuqhom ukoll. Il-mexxej Afrikani ħin kollu jgħiduna li rridu naħdmu maż żgħażagħ u għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li nifukaw fuq iż-żaża f'din l-opinjoni, grazzi. Grazzi ħafna sa' Sur Van Orden. Grazie ħafna sur uh, President u skużani. Inti qed titkellem fuq l-istrateġija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika? Iva, Iva, għandek kif spjegajt. Inti bil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u xek. Iva ma jina sostitut anka fuq dan. Et nitkellem fisem Mr. Visterson li huwa Shadow Rapporteur fuq din l-opinjoni. Li sfortunatament ma setax ikun preżenti llum u jibat l skuzi u jibat jitlob skuża. Wara kollox aħna qegħdin nitkellmu fuq opinjoni. Ma ħares lejn ir-rapport oriġinali u naħseb li hemm ċertu nuqqasijiet li hemm bżonn li f'dan il-kumitat naħdmu ftit fuqhom. E, punt żgħir ħafna. Il-Parlament ħareġ rapport fuq l-involviment tal-Unjoni Ewropea ma' l-Unjoni Afrikana fuq operazzjonijiet ta' appoġġ ta' paċi f'Ġunju tas sena li għaddiet imma l-ebda referenza dwar dan fil-premessi tar rapport oriġinali. U mill-perspettiva ta' dan il-Kumitat ukoll hija importanti ħafna di, konklużjoni importanti ta' dak ir-rapport kienet li il-programm ta' finanzi korrenti mhuwiex sostenibbli u il-kundizzjonijiet irridu jkunu marbuta mal-faċilità ta' paċi Afrikana biex jikkoraġixxu l-Unjoni Afrikana biex iżid ehm, il-kontribuzzjonijiet tagħha sabiex tappoġġa dawn l-operazzjonijiet ta' paċi. Dak huwa aspett wieħed issa aspett ieħor li mhuwiex kopert hija l-kwistjoni tal-mini u il-mini e, ta' kontra l-personal palma tafu din hija pjaga kbira fl-Afrika u taffettwa l-iżvilupp kif ukoll taffettwa l-sikurtà. U għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn xi referenza li għadi. Issa semmiet il-korruzzjoni, hemm isu sforz sabiex nitkellmu fuq il-korruzzjoni fiż-żewġ kontinenti, Imma bir-rispett kollu għall-Afrika, jiena ma naħsibx li l-iskala tal-korruzzjoni li nsibu fl-Ewropa hija l-istess ammont ta' korruzzjoni li nsibu f'ħafna pajjiżi Afrikani. Mhux f'kollha ovvjament, imma f'ħafna minnhom fejn is-ser ta' assi naturali huwa fattur ewlieni fil-faqar eh, u il-faqar kontinu ta' dawn il-pajjiżi. Issa element ieħor, mutur ieħor li ma jissemmix, hemm min isemmi l-popolazzjoni u ċaqliq tal-popolazzjoni, Immem ukoll splużjoni tal-popolazzjoni u isna ma nixtiqux nitkellmu dwar sforzi għal pjanar tal-familji għaliex emmek għanna bżon namlu kontribuzzjonijiet addizzjonali imma kwistjoni kbira speċjalment għal dan il-kumitat ovvjament hija l-kwistjoni kollha kemm tal-migrazzjoni. Naf li din hija kwistjoni sensittiva ħafna, naf li hemm kollegi li għandhom opinjonijiet differenti fuq dan is-suġġett, nistgħu ndumu nitkellmu dwar il-muturi tal-immigrazzjoni. Fu l-fatt hemm xi ħsieb dwar dan. Imma jiena naħseb li hemm bżonn li nadottaw approċċ aktar realistiku u tara sa fl-Unjoni Ewropea għal dik li hija l-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-mira għandha tkun li jinnaqsu kemm jista' jkun jekk mhux inwaqfu kompletament migrazzjoni tal-massa blajbda kontroll mill-Afrika lej l-Ewropa. Dan għandu jkun lan prinċipali tagħna u jina ma naħsibx li hemm xi indikazzjoni li n-nies fil fat qegħdin jaħsbu b'dan il-mod, jekk inħares li r-rapport oriġinali jina nsib li dawk it-taqsimiet li għandhom xaqsmu mal-immigrazzjoni huma verament dajfa. U fl-opinjoni tagħna dan mhuwiex biżejjed, mhux tajjeb biżejjed, mhux biżejjed li sempliċement nitolbu kooperazzjoni effettiva msaħħa u sistematika mal-pajjiżi ta' oriġni ta' transitu u ta' destinazzjoni, hemm bżonn ta' ideat aktar konkreti. U jina serħuli naqra moħħi mill-fatt li uħut minn mexxejja ta' numru ta' pajizi tal-Unjoni Ewropea, Franza, Spanja, il-Ġermanja u anka rappresentanta għolja tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu f'Pariġi fit-28 ta' Awwissu u ħarġu b'idejat ġodda dwar il-hotspots li jridu jiġu imwaqfa f'ċertu pajjiżi Afrikani sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni tal-flussi migratorji kif ukoll sigurezza, sikurtà fil-frontieri u kontrolli u verifiki kif suppost. Għalhekk jiena jidhirli li li nistgħu nikdbu għal rapport fuq kemm jrin tajbin l-affarijiet u kemm sejrin tajjeb in-nies, eċċetera. Imma dan ma jwassalna mkien. Għalek, Sur President, jena naf li ħafna jek mux il-maġoranza tal-kollegi mux ħajablu, imma jena xorta wahda inħoss li għaw numru ta' nuqqasijiet f'dan il-rapport u bżon nindirizzawhom ċertu serjetà. Grazzi. Um, Grazzi ħafna. Għala dir kelma l-Komissjoni issa ma inta għamilt numru ta' suġġerimenti, ġviri l-enfasi ċentrali tal-opinjoni ta' Sinjura Kenge hija fuq il-ġestjoni tal-immigrazzjoni u dan huwa l-enfasi ċentrali tal-Kumitat tal-Opinjoni tal-Kumitat Libe. Kena l-ewwel skambju ta' eh, opinjonijiet fuq dan ma li jgħid e u l-Kummissjoni. Imma ħanħallija fidejn eh, Cecil Kienge biex twieġeb għal punti tiegħek u ħanitloba tagħmel dan fl-aħħar. Ma hux ħadd ieħor li xtaq jitkellem. E kif kont ħanaddi l-kelma l-Kummissjoni, naddi l-kelma l-ewwel li l lill l-Kummissjoni. Signora Sippel li palissa titkellem imma. Iva skużani, grazzi sur President, jina mandu najċ li l-lista tal-kellima diġa eh, ġit maluqa, nishtiq nżid kummenti fuq dan fuq din l-opinjoni tant importanti u l ruol li għanna aħna bħala kumitat libe. Nishtiq nirriftakru l-koll li aħna kenna dibattitu wisa ħafna l-ġimma li għaddiet fuq wieħed fil stati membri tagħna. U ħafna mill-kellima mill-gruppi differenti f'dan id-dan il-Kamra enfasizzaw l-importanza li il-valuri komuni tagħna li demokrazija u l-istat ta' dritt huma fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u li huwa importanti nħarsu dawk il-valuri fl-Unjoni Ewropea imma wkoll fuq dan ir-rapport naħseb li huwa importanti wkoll li namlu l-almu tana b'kooperazzjoni tajba ma' pajizi terzi li aħna nippruvaw nappoġġaw u nsaħħu l-paċi demokrazija l-istat ta' dritt anka f'pajjiżi terzi rridu nżommu f'moħħna iżda mhux biss imma anka ma eh, li li bħala nuqqas ta' dan kollu Eh, u d-dittatorjati, korruzzjoni, ecc. u għed mill-effetti huwa għapropju l immigrazzjoni li hija problema mbagħad li tolqotna l kol Raġuni oħra għall-immigrazzjoni u naħseb li issa li dan ir-rapport irridu nifukaw fuqu u għal-faqar u għasa prospettivi għan-nies jekk inti ma tara l-ebda mod kif tista' tejjeb ħajtek titlaq minn pajjiżek. U din hija esperjenza li ħafna Ewropej f'dawn l-aħħar mit sena kellhom jagħmluha huma l-Ewropej u issa huma nies li ġejjin minn pajjiżi tal-Afrika. U jekk inħarsu lejn ir-rapport jiena naħseb li hemm bżonn nassiguraw li għandna politiki koerenti f'dan l-qasam għax hija ħaġa waħda nitkellmu fuq Eh, lajnuna l-izvilup li nonfqu l-flus biex nappoġġaw zvilup jew ieħor f'dawk il-pajjiżi terzi fejn aħna qed naraw nuqqas ta' prospettivi u anka faqar, imma rridu nassiguraw ukoll li il-fatt li dan jista' jiġi mill eh, għajnuna l-iżvilupp ma jkollux effett negattiv lin-naħa ta' politiki oħra li għandhom xaqsmu ma' eh, kummerċ, agrikoltura, sajt, ecc. Għalhekk kiena nittama li dan ir-rapport jista' jqajjem ċertu li jekk aħna nitkellmu dwar żvilupp mhux biss imma anka fil-kuntest tal-immigrazzjoni, dan ifisser li m'għandniex ħaġa waħda li rridu nikkonsidraw imma li rridu naħsbu dwar il-firxa kollha ta' politiki li aħna għandna fid-dawl tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-kontinent fil eh, Afrikan u dan jamila meħtieġa li nippruvaw mhux biss nagħmlu l-almu tagħna sabiex intejbu s-sitwazzjoni imma rridu wkoll nilqaw il-msieħba internazzjonali sabiex il-pajzi terzi ikollhom l-opportunità jgħidulna dak li huma jaħsbu li jista' jgħin biex itejbu s-sitwazzjonijiet tagħhom stess. Grazzi ħafna Birgit. Mir Kristina dek tasal imma xtaqt titkellem inti shadow rapporter għal gwe kontet nispjega għal kulħadd. Naf li għadek tasal. Tixtieq titkellem imma? Grazzi. Iva, nista nagħmel dan malajr malajr. Iskuża ruħi ma' Cecil, għax kont f'sottu kumitat ieħor għal kunsil ta' Ġinevra. Aħna konna edin nisimaw rappresentanta speċjali tal-Unjoni Ewropea tal-Kunsil. Għalek nishtiq nir-ingrazzja l-sessira ħidma li għamlet, għadni kif smajt eh, it-tmim ta' dak li għalet Brigitte, l-ħar parti, jina naqbel parzialment ma dak li għalet. Tħassib tiegħi huwa li eh, fil-fat ikun tħassib eh, xnejtek reċiproku bħal dak li għandhom dawn il-komunitajiet in kwistjoni si Rridu naraw illi l-kapijiet ta' stat u gvern ma nqisuhomx kollha l-istess, rridu nieħdu konsiderazzjoni il-realtajiet ta' diversi pajjiżi li titkellmu dwarhom, pajjiżi Afrikani u li jindirizzaw is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi Afrikani individwali. Prezentament però għanna l-impressjoni li tħassib tal-Unjoni jieħdu preċedenza ma fi taħdidiet kif ukoll f'dawk li huma sħubiet huwa vera fuq il-punti ekonomiċi huwa veri dak li għandu xjaqsam isħubijiet ekonomiċi, jena sinċerament ma tantx jena partiġjana ta' dawn il-ftejmijiet ekonomiċi mal-pajjiżi Afrikani li jirsa ċertu punti jisu qed inqisu li għandna l-istess pista diskussjoni minix qed ngħid li ma jridx ikun hemm diskussjonijiet, if m'għandix ħażin jew nkella nieħdu eh, ikunu kuraġużi u naffaċċjaw eh, l-sfidi, pero rridu nejdu konsiderazzjoni realtajiet eh, u aktar aktar eh, veru kol fuq il-punti migratori fejn qed naraw iktar u iktar il-prioritajiet Ewropej li jieħdu presidenza. Nafu x'inhuma l-pożizzjonijiet illi jiddefendu l-pożijiet il- kapijiet ta' stat u gvern ta' nawa għawnek darbohran tinni biex nieħdu konsiderazzjoni realtà kif inija eh, jena ressaqt numru ta' emendi f'dan rigward eh, nejt Iva għal sħubija mal pajjiżi Afrikani li eh, din hija sfida kbira kima tu għed ħares lejn il-ġejjeni imma dejjem taħt il-kondizjoni l-Unjoni Ewropea telab ir-wol illi supposta telab ġifiri Illi eh, il-prioritajiet eh, ma jkunux eh, biex nejtek ta' ma jħedux spunt neoliberali, neokolonialista, skużawni, pero illi podġu fiċ-ċentru il-pajizi afrikani u l-interessi tagħhom li jiex inkella il-problema hija li qudiem din l-isfida minn flok naffaċċjaw għat wassanna għal katastrofi illi partikolarment ta' ġenerazzjonijiet il-ġejn miex għat nżel tajjeb, grazzi. Grazzi ħafna minna qabel ma nagħti l-kelma l il-rapporter naf li dik kull mi hija opinjoni. Imma qed niskopru li dan huwa suġġett importanti ħafna kulħadd jemmen u jaf li għandna bżonn ta' subija mal-Afrika imma mbagħad biex nimlew id-dettalji hija l-isfida. Ma nafx minn qed jitkellem fissem il-Kummissjoni wasaltu naqra tard. Mela, minn weġa fissim il-Kummissjoni? Fuq dawn l-isħubijiet ta' migrazzjoni. Fil-qosor, għax fl-20 għanna vot. Iva ħan itkellem fissim l-IAS u bat il-kollegi mill-Kummissjoni jistaw jitkellmu għara. il-deputat kap tal-taqsima pan-Afrikana. Irridu nikkonsidraw ukoll dimensjoni importanti parlamentari tas summit aħna diġa' kellna l-opportunità nitkellmu u naħdmu fuq la bozz tar-rapport li inħareġ mis-Sur Ponga. U aħna issa qegħdin naraw f'din il-laqa l-opinjoni l-abbozz tal-Kumitat Libe li fukat ħafna fuq l-immigrazzjoni. Is-suġġett ewlieni tas-summit bħalma tafu huwa investiment fuq iż-żgħażagħ. Imma l-immigrazzjoni xorta waħda ħatkun suġġett importanti li ħajġi diskuss fis-summit bil-paċi, sigurezza u dak kollu li għandu x'jaqsam ma' dan. La bozz eh, tal-opinjoni semmi mod tajjeb il-prinċipji fundamentali ta' din is ħubija meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni dwar is-solidarjetà, E, responsabilità u responsabilizzazzjoni reċiproka u e, nsemmu kol il-pjanta azzjoni tal-Belfaletta u naħdmu kol fuq il-fat li għawek namlu referenza għal muturi tal-migrazzjoni, konflitt, l-instabilità, Issejjaħ ukoll għal kooperazzjoni effettiva fi żġida kontra it-traffikar u kontrabandu ta' bnedmin. Palma tafu, eh, dan jista' jkollu effett drammatiku fuq il-ħajjiet tal-bnedmin. Kif ukoll inqasimu mhux l-inqas, ir-rwol importanti li d-diaspora Afrikana jista' jkollha f'dan il-kuntest. Għalhekk sissa m'għandniex oġġezzjonijiet u kummenti minn naħa tal ias Ma' wajdna rappresentanta Olja ftit ġranet ilu E, kienet prezenti għallaqa organizzata mill-President Macron u din hija xi ħaġa fuq il-quċċata tal-prioritajiet tagħna relazzjonijiet mal-Unjoni Afrikana u Afrika mod ġenerali. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni xi ħaġa li Mant mhux bil-fors. Kenna skambju ta' opinjonijiet anka f'Ġunju. xi ħaġa jew le? Tajbwis. Sofi, tixtieq titkellem fuq dan il-punt? Iva fil-qosor ħafna, skużawni, wasalt ftit tard, jew intom bdejtu forsi ftit kmini. Subija, najnuna l-izvilup, dawn l-affarijiet kollha, iva jinstemaw jisom affarijiet zbieħ ma naħseb li hemm xi dubji hemm xi mistoqsijiet li jiena nixtieq nqajjem. Per eżempju, fil ġimgħat riċenti rajna rapporti tal-mejz tal-mezzi tax-xandir fuq ħafna flus li titħallsu għal brigata 48 li bażikament hija mm, banda kriminali. U naħseb li qed naraw xejra fejn dawn l-sħubijiet, l-kem sejħa eh, sħubijiet u il-mod kif nimxu qoddim fl-imkien, bazikament jtieħdu post eh, politika ta' azilu migrazzjoni. U dan ifisser li hemm qafas differenti li qegħdin naġixxu fih u r-rwol għall-Parlament Ewropew huwa differenti ħafna li m'għandux rwol jew rwol żgħar ħafna. M'għandniex nitkellmu biss fuq dawn l-isħubijiet imma dawk kollu li qed jiġri barra minn dan. U jiena nixtieq ukoll li kolli informazzjoni dwar it-tip ta' kontrolli u l-auditjar li qed isir fuq il-flus li jintefqi jekk pereżempju nonfqu design miljun euro biex nalmu il-gwardjani eh, tal-Kosta Libjani fuq id-drittijiet tal-bniedem. Min qed jivverifika eh, dawk il-flus xisir minnhom? Min qed jagħmel verifika? għax nafu li jem verament ftit nis li jishtiqu jidħol fija u din l-istorja tal-brigata 48 Is-servizzi barranin ta' pajjiżi oħra għasja jazzardaw imorru eh, f'dan il-postijiet li huma kontrollati mill-Brigata 48. Ġifieri fuq xi nofqom il-flus. U dwar l-Italja li qed biljoni biljuni ta' euro lil-Libja nixtieq nifhem eżattament din kif taħdem fil-kuntest Ewropew u mhix l-ewwel darba li ġrat. Niftakru ħabib tajjeb tagħna ta' Sur Berlusconi għamel ma' Sur Gaddafi ma kienx eżattament suċċess kbir għalek jiena naħseb li ħasra li għaw ftit nis għawek għalix naħseb li dan suġġett verament importanti hemm biljuni ta' euro li qed jintefqu fuq xi ħaġa li aħna ma nafux kif xħajkun l pattaħħa, tagħha, ma nafux ħatfisser għad tal-bniedem, ma nafux il-flus xisir minnhom. Forsi hemm modi aħjar kif nistgħu li ċ-ċittadini tagħna nagħtuhom biljuni eh, ta' euro minn flok nibatuhom fid-deżert tal-Libja. Grazzi ħafna, eh, Sofi. Iva vera, eh, libe forsi mawx ħafna nis għawek ma fil-parlament għaw pakjata u ħafna nis ma xettajt. Nix nirringrazzjak għakta li fakkartna fit-tmim ta' dan id-dibattitu. Eh, forsi hija sempliciment opinjoni ma grazzi tal-li fakkartna, għabem ma il kelma l-ura l-Sinjura Kenge, li kienem proċess li aħna naqra irrabjati għall informalità tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet f'Mali, Afganistan, etc. Li l-Parlament li l-prioritajiet tal-Parlament qed jiġu injorati u nixtieq din nagħmilha uffiċjali għaliex aħna nixtieq nkunu involuti għaliex għandna spettru ta' utenti bħalma qal Sir Van Orden Imma din mhux ħadd tiġi mismuha mill-Parlament u aħna nippretendu li tisimgħu x'għandna xi ngħidu aħna għalhekk. Grazzi Sinjur Antevelt tal-li fakkartna eh, ta' dak li mhux stemma la f'din l-opinjoni u laqqas postijiet oħra. Tieni neġ taqt tifakkar lil kollegi li l-enfasi ċentrali tal-opinjoni hija fuq l-immigrazzjoni u l-sħubijiet ta' mobilità din dan huwa eufemizmu. Għax waraja di hemm ċertu dettalji u naħseb li d-dettalji qed jisiru aktar eh, importanti u rridu neżaminaw eżattament xi jfissru. U Sinjura Kenge bħala rapporter tagħna għandha ħafna esperjenza fl-Afrika u trid tifhem eżattament f'din l-opinjoni eżattament kemm irridu nkunu stretti. L-elementi rridu nibatuhom sa nhar il-ġimgħa tax ħin, imma rridu neżaminaw kif nifukaw ehm, l-attakki tagħna bħala libe u kif niżviluppaw din il-kwistjoni mal-IAS u mal-Kummissjoni din hija kwistjoni tiżviluppa malajr malajr qed naraw li l-Kunsill jimxu l qudiem fuqha mod maġġel bħalma rajna anka fil-laqat riċenti qed ngħid dan għaliex rrid nixtieq nagħti importanza l-importanza tiegħu naf li biċċa xogħol kbira għalik sessil ma jekk tixtieq twieġeb għal punti speċifiċi imma wkoll forsi tatina idea tad-direzzjoni nixtiequ nimxu fuqha speċjalment l-enfasi għal dawn li huma n isħubijiet ta' migrazzjoni. Grazie Claude, ringrazio prima di... Grazie Claude, nishtiq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox lill-kollegi għal-kontributi tagħhom. Ħafna minn dawn il-kommenti li smajna jkolli nametti li se jkunu parti mill-opinjoni għaliex huma kollha kontributi importanti li jistgħu jagħtu xejra ġdida lil xogħol qed nagħmlu. Smajt ukoll dwar il-bżon ta' approċċ realistiku u nixtieq nibda proprju minn hawn. Mhux realistiku illi aħna eh, raznu dan il-fenomenu li huwa wieħed storiku u strutturali. Naħseb irridu nifmu dan l-aspett biex inkunu realistiċi jrid ikollna approċċ holistiku. Dan eh, tkellimna fuq u fit-tul u fil-fatt għamilna wkoll riżoluzzjoni fuq hekk. Aħna rridu nibnu fuq ix-xogħol li għamilna sa issa u nifmu illi hemm tassew bżonn ta' approċċ holistiku biex namlu ġestjoni xirqa ta' dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni. Bħala kumitat liber ridu nifukaw fuq ċerta aspetti speċifiċi illi nipruvaw nitkelmu l-lum fuq uh, per eżempju il-terrorizmu il-mbagġi inkluż fuq fwieħed mill-punti bħala wieħed mill um, bil-raġunijiet tal-immigrazzjoni naħseb illi ikun qed uh, joħodna barra mill-kwistjoni, ikun qed jiżvijana. U ikun qed jiżvijana wkoll mill-lan ta' din l-opinjoni. Irridu ukoll nippruvaw nisħu fuq ċerta elementi, uħut minn dawn l-elementi saħqet fuqhom anka Birgit u fil-fatina naqbel ma dak li qalet i l-approċ tiegħi ser ikun propju hekk illi nibqa' nisħa fuq ċerta aspetti speċifiċi u ma nidbietx qatt minn approċ holistiku. Grazzi. Okay, thanks Cecil. Um, we Grazzi Cecil. Id-data ta' skadenza għat resjeq ta' mendi ħatkun il-ġemam. Iġifiri 8 settembru, un-bat ikonna il-vot fil-Kumitat Libe nar 28 ta' settembru. Grazie ħafna għal dan id-dibattitu ta' sew importanti, għu soġġett ta' sew importanti dan l-indirizzajna kollegi. Nishtin fakkar li eh, f'neqs 20, jiġifieri eh, fil-5 neqs 20 għanna l-votazzjoni ħan jieqfu sal-5 neqs 20 nitlobkom però kunu hawnhekk fil-ħin. Jekk irrobkom ġibu magħkom il-karti għal-votazzjoni elettronika. Grazzi. Please take your seats, colleagues. We'll start at 16.40. Jekk jarġobkom kollega u poskom saru neqsu xejn ħanibdew il-votazzjoni. Colleagues, if everyone is ready, we will... Uh, Kollegi, jekk jaġobkom eh, ħan jihdu l-votazzjoni fuq l-abbozz tal-konklużjonijiet eh, tal-konklużjoni tal-Kunsill eh, fuq il mizuri tal-fentanyl piperidin 4IL, fenil acrylamid, jekk isur otif ma jitkellem, nistgħu niproċedu direttament tal-vot. Grazie. Just indicate with your hand. Okay, just indicate like this. Mr. Sur Lopez Aguilar inkluż fil-vot, votazzjoni malu għava il-votazzjoni għaddiet 22 vot favur, xejn kontra assenzjonu għada. Proset sorot fil U bekk temmejna il-ħin allokwa tal-votazzjoni. We just take a pause, colleagues, until... Pawza qasira sani esquart. Ħallina dwar punt seba mbagħad teġifiri l iskambi ta' femijiet mar kummissarju Avromopoulos. nieqfu sani esquart. But uh, I urge you to stay. We have um... Nitolbukom tibqgħu eh, għall iskambi ta' femijiet punt seba u għal aħħar fuq l-aġenda l-lum. Grazzi. Yeah, dear colleagues, thank you very much. Eżis kollegi, grazzi ħafna ma tal-li eh, edena unek, naretni l-għan nufsenar, tana l-axħar punt nal u l-laqa tal-lum, punt importanti pero, eh, grazie u kolla l-prezenza tal-komissarju, eh, Avromopoulos, għanna sur Karkov, direttur ta' Elisa, nil-qaħ rondura fuq il-komissarju, dan il-punt importanti għal punti għal sistemi ta' informazzjoni aħjar u iktar għalija. Grazzi ħafna tal-li jgħat hawnhekk biex tiddiskuti dan il-punt eh, mal-membri ta' dan il-komitat biex eh, nintroduġu dan il-punt kollegi dan il-punt ta' formazzjoni, eh, u għabsegwitu tal-komissjoni tal-komunikazzjoni tal-komissjoni għal sistemi ta' formazzjoni iktar għalija u iktar b'saħħithom għall frontieri u sigurtà is-sena li għaddiet il-Kumitat ilu indirizza dan il-punt f'diversi okkażjonijiet, aħna indirizzajna ukoll serje sħiħa ta' proposti leġislattivi illi huma marbuta ma' sistema ta' formazzjoni, l-IS, l-ITIAS, l-SIS, l-Eurodac, Kekris, cris l-SIS waqt konet diskutu il- kwadru u futur sistemi ta' informazzjoni u l-ħidma Kienem u koll il-ħidma tal-grupp ta' esperti ta' livellu li fuq eh, dawn l-istess sistemi u l-interoperabilità tagħhom. Hemm ħafna punti tekniċi eh, għalina, eh, però hemm ukoll elementi politiċi li ovvjament jaqgħu taħt il-konsiderazzjoni tagħna. Nixtieq nilqa' lill-Kummissarju Vromopoulos u nisidnu ikellimna jatina naqra l aħħar żviluppi fuq dawn il-punti li semmejt mbagħad wara nistieden is Sorgar Konfederatur tal-Julisa biex jtina l-aħħar l-iktar adatwali tal-affarijiet. Grazzi ħafna kollegi tal-li intom preżenti wkoll nhar il-tnejn wan nofsinhar għal din id-diskussjoni ta' sew grat jekk jogħġbok Dimitris tina ftit l-aħħar aġġornamenti fuq dan is-suġġett importanti nishtiq ukoll <laughs> nilqak wara il-pawza ta' sajf. Grazzi u nilqal il-kulħadd nittama li kelkom eh, pawza tajba nemmen li il-koll għandna bżonn eh, pawza tajba xhur ġejn, u mhux ħajkunu xhur faċli, però aħna lestija. Eh. Nista' ngħidilkom l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja mill ġdid il-Kumitat Libe u lilek sur President tal-li stedintni għal din il-laqa tas-sew importanti l-lum. U iktar minn kontent illi ħanniedu din sena ġdida ta' xogħol b'din id-diskussjoni. Ix-xogħol fuq eh, il-linji politiċi tagħna ħajkompli u nemmen illi eh, għandna ħafna kisbiet eh, illi rridu nindirizzaw, pero illum ħanifukaw fuq l-interoperabilità ta' sistemi ta' formazzjoni tagħna u mill-qrib eh, ma' dan it-tisħiħ ta' iju e Liza. Naħseb memx għalfejn intenni l-importanza tal-fluss eh, ħarira ta' informazzjoni kemm dan huwa importanti għal awtoritajiet tal-ġudikatura kif ukoll tal-forzar tal-liġi u dawk kollha li jaħdmu eh, fl-intelligence. Din hija dan huwa obbligu biex nindirizzaw l-isfidi ta' sigurtà u biex ukoll nirħu l-istennijiet ta' ċittadini tagħna. Rridu naraw li konna ambjent li jrawwa mill-fiduċja. U nitolbu wkoll li l-istati membri li eh, jagħtu eh, din il-fiduċja inkella ma nistawx nilħqu eh, unjoni ta' sigurta effettiva. L-aħħar attakki terroristiċi Barcellona, pero kien hemm ukoll dak ta' Stockholm, eh, dawk ta' Berlin, ta' Londra u oħrajn. Eh, Il-kollu rew eh, li l minn kull dubju illi ħafna minnhom kien meħt kien meħtieġ u seta' jiġi evitat u seta' jiġu evitati kieku kien hemm sim ta' formazzjoni kif suppost ħafna strumenti u, u metodi taqsim ta' formazzjoni irridu naraw li kuna dispożizzjoni għal uffiċjali fuq il frontiera per eżempju SIS, eh, eh, Eurodac, eh, sistemi ta' Europol, sistema Prum u oħrajn. Għan implementazzjoni ħafifa u kol ta' sistema PNR, din ta' fuqa nitkelmu dwara, u kontinwament appellajt li l-istati membri biex jisfruttaw bisħieħ il-potenzjal ta' dawn l-odot. Et naħdmu għatiħ biex napoġġaw l-istati membri bil-finanzjar l-esperti u l-aħjar prassi. Fl-axħar sena biss, grazzi għad l-esperienzi eh, kif rawa tal-attakki terroristiċi eh, ksibna ħafna arfien u għamilna kisbet gbar fuq dawn is-sistemi eh, ta' informazzjoni, partikolarment is-sistema SIS, pero għat jonqosna ħafna iktar x'namlu. U meta ngħid iktar eh, mhux f'termini ta' kwantità, aħna ma redux proliferazzjoni ta' sistemi ta' informazzjoni, għandna bżejjed minnhom, irridu użu aħjar ta' sistemi eżistenti u biex naraw li eh, nimlu il-vojt biex ikonna afas sot. Meta wieħed ħares lejn pakketti tal-proposti biex eh, intejbu nsaħħu eh, is-sistemi ta' informazzjoni l-aħħar f'Settembru li għadda, skudani, Rajna u koll xoħel ta' Sur koħelo li nishtiq nifraħlu, għanna e e u koll sistema IES, sistema ta' tħul uħruċ li ħata modernizza il-mod kif jieġu maniġjat il-frontieri tagħna. Nishtiq nirringrazzja il sur Diaz de Mera u nesprimu koll gratitudni għatti t tim ta' xedaw Rapporter sa' ftejmi li ntlaħaq mal konsil unħares bil-qoddim għall-adozzjoni ħarija f'Ottubru. Aħna proponejna li l-etjas eh, ġveri sistema ta' informazzjoni eh, u ta' ftejma għall-vjaġġar eh, din hija parti oħra importanti tal-puzzle illa li jiex prezentament ma' din l-informazzjoni naf il-li Sinjura Gall u Intom il-koll qed taħdmu b'mod intensiv fuq dan il-punt u nħeġġixkom biex kemm jista' jkun tadduwa malajr għall-adozzjoni. Fl-aħħar f'Ġunju li għadda proponejna l l-ekris għal dawk il-ġejn minn pajzi terzi biex bekk natu l-pulizija, l-prosekuzzjoni u l-imħalfin u iktar b'saxħeta biex jiġġieldu il-kriminalità transkonfinali u terrorizmu. Fuq l-interoperabilità issa l interpretata ta' sistemi eżistenti eh, fil-qada preżenti mhijiex bissejjed nemmen eh, li il-mistoqsija rridu nsaqsu Jekk dawn is-sistema ħajkunu iżolati waħda mill-oħra, x'inhu l-iskop tagħhom? L-informazzjoni tagħna trid tkun interoperabbli jekk iridu illi tkun sirja. Irridu naraw li l-punti naqduhom kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew l inforzar tal-liġi, dawk fuq il-frontier, kif ukoll is-servizzi ta' intelligence. Il-koll iridu informazzjoni preċiża u jkollhom aċċess għas sistemi kollha ta' informazzjoni biex jieħdu deċiżjonijiet tajba f'waqthom. l interpretabilità wkoll trid tindirizza l-aċċess minn dawk tal-awtoritajiet tal-liġi għal sistemi mumiex aċċessibbli eh, prezentament għal dawk li forzaw il-liġi. Dawn importanti biex niprevjenu, jkun hemm investigazzjoni, eh, nwaqfu jew nkella jkun hemm azzjoni li tittieħed fejn meħtieġa hemm sistema SIS, il-Eurodac, il-, -Eurodac, il vis u sistemi oħra kif aħna proponajnijom. Tul 2016 il-grupp ta' esperti li aħna ħlaqna ħarsu lejn ħarsu lejn l-alternativi li kienem jisu il-possibilità ta' sistemi futuri, ħarisna u koll lejn il-prum, u databases ta' istituzzjonijiet bħal Interpol u Europol u raw kif nistaw naqsu il-vojt illi kienem bejn sistemi ta' formazzjoni. Raw illi jrid ikun approċ data li manager ta' data għal frontiera u għas-sigurta Ewropea importanti li jkun hemm sistemi ċentralizzati Ewropej u li koll jridu jkunu interoperabbli. Riżultati juru wkoll li riżultat nistaw niksbuħ brispet sħiħa għadrittijiet fundamentali, partikolarment għadritt fundamentali tal-ħarsien tad-data. Dan huwa kruċjali. Aħna sħaqna il sistem individwali jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' neċessità u proporzjonalità. Iridu eh, iżommu dispożizzjonijiet tal-korsi tal-protezzjoni tad data u jippreċizaw eżattament min jista' jaċċessa d-data il-limitu tal-iskop li ma kategorija ta' data il-minimalizzazzjoni ta' data kif ukoll regoli preċiżi għaż-żamma ta' data. Irridu ikunu ċari hawnhekk, aħna maħniex qed nibnu sistema Big Brother. L-interoperabilità ma tridx titqies bħala xi ħaġa illi teddet jew tisfida id-drittijiet tal-bniedem, le edemmek biex tħares dawn id-drittijiet fundamentali ta' sigurtà, sigurezza u il-mobilità. Ija ċans biex ikonna ħarsien iktar robust, iktar li rifletti iktar iżmien u mod iktar avanzat kif namminġaw l formazzjoni. Pra hemżan ukoll salvagwardi għad-drittijiet fundamentali dawn jibqa' essenzjali u rridu niżguraw li da jibqa' l-każ hekk kif inkomplu naħdmu eh, fuq din il-kwistjoni. Din hija wkoll raġuni la la il-fra u l-DPS il ħadmu it tweet eh, fuq din kwestjoni. Eh, laqat tekniċi deġan bdew eh, ma'kom kif ukoll mal-Kunsill biex jintlaħaq ftehim komuni fuq il-passi meħtieġa għall-interoperabilità ta' sistemi ta' formazzjoni sa' l-2020. Jena fiduċus illi sa' l-axħar ta' din is-sena ħajna xienna nres u proposta b'saħħitha fuq il-mejda biex niksbu l-interoperabilità ta' dawn is-sistemi ta' formazzjoni nishtiq nirringrazzja u kolli Sur Garko u t-tim tijaw feħdan eh, iju Liza għal kontribut taħħom eh, fuq dal xogħol mux fuq dal il-punt imma wkoll għaxol kollu eċċellenti li jagħmlu eh, sissa. Iju Liza ħatkun ġabla ta' xewka fil- ħidma tagħna. Diġà tilab prova l-importanti fil-maniġjar ta' sistemi ta' formazzjoni esistenti, per eżempju il artiklu u VIS, ma wkoll fi sistemi futuri IS e u ETS, meta dawn jiġu adottati. Ċertament għalhekk f'Ġunju aħna ressaqna proposta għal mandat riveduta ta' l-Aġenzija dan wasal biex ikun hemm kwalità ta' data għolja minnaħa ta' l-Aġenzija hija ħatilqa l-informazzjoni ġdida li semmejt ħajkun hemm ukoll risorsi eh, miżjuda meħtieġa biex eh, jiġu jiġi dan ix-xogħol tal ta' Eżis kollegi, eh, membri distinti tal-Parlament Ewropew, rridu naraw li ma massimizzaw il benefiċju ta' sistemi ta' formazzjoni tagħna. Rridu niżguraw li eh, l-uffiċjali tal forza tal-liġi u l-gwardjani fuq il-frontieri kollom l-informazzjoni f'waqta. Jena fiduċjuż li l-mandat il-ġdid ta' Joliza jikkontribwixxi għal dan l-an. U nħares bil-qoddim biex naħdem ma'kom fuq din il-proposta kif għamilt fuq proposti oħra. Grazzi ħafna, Kommissarju, u issa nadu għad-direttur tal-Ioliza Iu Garkov. Grazzi, Sur President, grazzi u koll tal-li tajtuni ċans li nkun parta minn dan id-dibattitu l-lum, dibattitu importanti kif semma l-Kommissarju, dibattitu importanti nibda bil ngħid li preżentament għaddejjien minn trasformazzjoni fil-qasam tal-ġustizja u l-intern, ġifiri li eh, dan il-qasam jiddependi mod sħiħ. Past convergence between internal security Em konverġenza bej sigurtà interna u l-ġestjoni tal-immigrazzjoni u għalhekk eh, ma nistawx u mhux ser niprovdu nizvolġu iktar minn eh, dan ix-xogħol ta' żvilupp. Però minn hekk il-ħidma u ritna illi l-Istati membri qed jaraw ċerta benefiċċji fl-interoperabilità, qed jaraw ċerta benefiċċji fiż-żieda ta' eh, sa' sistemi użati u fil-ġejjeni. U hemm bżonn ukoll ta' sistema Eh, iktar integrata biex insaħħu l-ġestjoni fuq il-frontieri fiħdan l-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt, rridu nkunu ċari li l-intabrilità fija nifisa mhijiex teddida għal drittijiet fundamentali. Għal kontrarju, l t tipprovdi salvaguardi meħtieġa u naraw illi salvaguardi eżistenti eh, għal ħarsien ta' data eh, Illa mela, li xawnek mux għat nitkermu dwar eh, l-access eh, ta' iktar informazzjoni għal kulħadd, eh, li nitkellmu dwar effiċjenza. U użu effiċjenti ta' l-informazzjoni li tinġabar fu fi sistemi tal-IT fuq skala kbira. Diġa fi xogħol tal-grupp ta' esperti tal-livello li li u liża kif ukoll eh, fir-rapport eh, konklusiv eh, rajna li natajna rwol kif nistaw nirriflettu iktar noħorġu blaqwa soluzzjonijiet tekniċi biex intejbu il-ħidma tagħna fir-realtà preżenti kien hemm servizz fuq sistema biometrika u illi daħlet eh, f'Lulju eh, fit-tieni eh, fażi ħad tibda f'Ottubru ta' din is-sena l-istudju huwa fuq arkitettura illi tipprovdi mod iktar sigur u effett u effiċenti ta' data biometrika fuq livell Ewropew dan dejjem skont ir-regolamentazzjoni illi għandna fuq eh, l-ħarsin ta' data u rakkomandazzjonijiet eżistenti hemm eh, ukoll modi flessibbli u mod iktar effiċenti kif aħna nistgħu noħolqu rapporti permezz ta' data anonima ix-xogħol fuq il-portal Ewropew wasal ukoll lejn aħħar u daqt ħaq noħorġu bil-konsept wara l-ewwel fażi. Common Identity Repository Study eh, dejjem bla appoġġ tal-Kummissjoni u bla appoġġ tagħna jiġi mniedi f'Diċembru eh, biex nipprovdu eh, għal l-implementazzjoni iktar dettaljata ta' dan il-konċett. Rridu naraw li kunem hemm iktar sforzi konġunti bejnietna u l-istati membri biex nala eh, l-interoperabilità tipprovdi opportunità kbira biex s sigurtà interna kif ukoll imma nġar aħjar tal-frontieri tagħna. L-idea hija li li eh, liża eh, tiskopri li la nifisa bisħiħ tara x'inhuma mm, il-limiti li tista' tilħaq U nirringrazzjawkom ukoll tal-li ġeddittu l-mandat u tal-li wkoll saħħtu rwol tagħna biex inżidu l-iskambju ta' informazzjoni effettiv f'ħdan l-Unjoni. Grazzi, Sur Garkov, eżis kollegi niftħu id u salilkom, jekk jġobkom żommu ma' żewġ minuti tlieta tassew kuntent li attendenza u partecipazzjoni tajba. Nibda mis senjura Mezzola. Grazzi, Sur President, nibda billi eh, niskuza ruħi tal-li ma konċe eh, għawnek eh, fil-bidu ta' dibattitu, pero kena vot urġenti f'kumitat ieħor, pero grazzi u proset qed naraw li kien hemm kisbiet importanti fl-interbabilità ta' sistemi ta' informazzjoni kif tafu l-PPE mhux biss jappoġġa dan imma wkoll jappoġġja wkoll il-fatt illi dan u dinija priorità importanti biex niprevjenu attakki fl-Europa. Nemnu illi databases stabiliti u dawk illi prezentament qed jiġu negozjati iridu jiġu iktar konnessi biex naraw illi dawk l-uffiċjali fuq il-frontiera, il-ġudikatura u dawk tal-infurzar tal-liġi ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom kif suppost. Iridu naraw illi jkun hemm identifikazzjoni ta' l-aliases eh, differenti kif ukoll daw kollu huma suspettati li stawet u ehm, attakki terroristiċi rridu nkomplu naħdmu eh, fuq eh, dak li għamilna diġà fuq li jess fuq l-interoperabilità forsi nista' nitlobkom tatuna iktar dettalji fil-waqt li nifraħ għal-progress eh, illi sar sissa eh, ma nafx tasbu li qed ġru wis għon kella forsi nistgħu b'xi mod ngħinu biex eh, l-affarijiet isiru aħjar naqbel mal-kollegi illi qalu illi nirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet kollha dan importanti aħna smajna dan il-punt u nixtiequ nirringrazzjawkom tal-li tieħduh konsiderazzjoni u nemmen li huwa ovvju għal li jiex iċ-ċittadini tagħna mistennewx xejn inqas issa Sinjura Sepel. Grazzi nixtieq eh, l-ewwel nibda billi fi klim sempliċi ngħid eh, x'fimt eh, xina diskussjoni tal-lum eh, l-uffiċjali tal-polizija li eh, ħarsu li ikunu qed ifittxu informazzjoni importanti jiftħu database partikolari eh, u għandhom dritt li pereżempju jkollhom aċċess għal database partikolari, mbagħad ikun jistgħu jiftħu database oħra, database oħra li għal darba oħra huma permess għandhom aċċess għaliha u jistgħu jibqgħu għaddejjin hekk. Ġifieri l-interoperabilità għanda t-prevjeni din sistema komplikata u dak li jkun biklik wahda ikollok sistema illi tiġbor din id-data kollha illi dak l-uffiċjal partikolari ikollu u għantitolat aċċess għalihom. Tajjeb wis eh, dejjem jekk inħarsu eh, id-dispożizzjonijiet tal-protezzjoni ta' data, pero l-interoperabilità mhijiex hekk xi ħaġa flajru, eh, din dependi mis sistemi mid-databases li għana u l-impressjoni li għandi eh, hija il qabel ma nibdew nidiskutu fuq l ta' kif qed nifmuha, rridu naraw li eh, rridu il-databases tagħna mm, jiksbu ikun fihom iktar informazzjoni, ikun hemm iktar nies li jkollhom aċċess għal din id-data u biex fl-aħħar ikun hemm ħafna iktar nies li jkollhom aċċess għaddejta milli huwa il-każ illum. Aħna kultant għandna tendenza li ngħidu li jrid ikollna iktar data fiħdan database waħda. Ma kif nistgħu niddeċiedu fejn u meta hemm nuqqas loophole, pero kif nistgħu ngħidu dan jekk ma xaqed nużaw diġà b'mod effettiv dak li għandna fuq il-mejda naħseb illi Hawnhekk eh, riflessjoni miex eh, sħiħa, u allura rridu naraw ehm, kif ekonna eh, ehm, data effettiv u użu ta' data effettiv. Mbagħad nixtieq ngħid fuq il-PNR fakkar kulħadd illi hemm dikjarazzjoni tal-qorti il-Parlament għal fir referenza tiegħu għat-test għattex konkret fuq eh, il-PNR li għanna mal-Kanada aħna għadna li mhuwiex eh, korret. U sanna l-qorti li tgħidilna dan ukoll eh, meta wieħed iħares lejn il-PNR ġenerali, naħseb għet jista' juri l-istess tħassib. Rora nittama illi l-Istati Membri m'għandhomx għalfejn ikunu bħal qatusa ġelija jew nieqfu, nirriflettu ftit, narawna naqra x'qed nagħmlu u qabel naddu għal implementazzjoni naraw illi namlu l-affarijiet kif suppost naħseb illi t-fassil ta' liġi kif suppost jikkonsidra wkoll illi wieħed jikkonsidra l-affarijiet mill ġdijt fejn meħtieġ. Grazzi ħafna. Il-kelliem li jmiss. Sofija Antifeld. Thank you, Chair. Chair. Grazzi, Sur President, l ewwel qabel kollox, biex eh, tkunu tafu kif naħsibha. Jiena nappoġġa il-qsim ta' informazzjoni u interoperabilità f'dak is-sens. U għalhekk jiena meta semmejt il-qsim eh, ta' informazzjoni ta' bil-fors ġejt eh, ġejt kritikata mill-PPE u oħrajn. Però din naraħħa xiftit bħal dawk il-home trainers li iweduk li ser tikseb eh, ġisem f'saħtu u eh, lider sabiħ, iżda mbagħad taf li l-verità ma tkunx taqsek hekk. Eh, dwar il kwissjoni tal-interoperabilità naħseb li l-affarijiet huma simili. Jiena naħseb li rridu nifukaw fuq il-kwistjoni ta' trasparenza għaliex meta aħna bħala Unjoni Ewropea niġu mitluba biex naċċettaw dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea, taċċettaw l-opinjoni tagħna. Iżda għal kritika ma tismawniex. Intom qedtu li ser tkunu qed tiffinanzjaw proġetti internazzjonali. Intom iffinanzjajtu s-sistemi internazzjonali permezz ta' proġett ta' 130 miljon euro. Ħafna flus. Però nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni Ewropea għal forum ta' valutazzjoni li permezz tagħhom il-flejes ġew allokati, l-ombudsman jikkwalifika din eh, dan l-attitudni bħala mal-amministrazzjoni. Jiġifieri terġgħux tiġu hekk fostna titolbuna u titkarbu għal flus jekk imbagħad ma taċċettawx illi teżerċitaw prattika tajba. Et ukoll illi dan ser ikun kompletament konformi mal-regoli tal-ħarsin tad-data u li ser tkun kompletament konformi mal-fra. Eh, Pero jien is-silnja u bizzejiet biex inkun naf il-IVA intom tikkonsultaw l-DPS u l-FRA ista unbat wara li tikkonsultawhom tinjoraw dak li kunu għalulkom. Għalhekk insaqsi, ser tħarsu, ser issegwu l-opinjoni tagħhom din id-darba Mbagħad l-aħħar mistoqsija, xi tgħiduli fuq is-salvagwardija ċittadini? Ser intikom eżempju konkret. Din il-ġimgħa fl-Olanda skoprejna li l-awtoritajiet tat-taxxa kienu b'mod illegali qed jażnu miljuni ta' ta' pjanċi ta' uh, Issa, jekk il-persuni voluti ser jispiċċaw jaffaċaw problemi minħabba ħazna illegali ta' informazzjoni fuqhom, f'dak il-każ x'ser isir jiena nerġantenni illi irrid ikun hemm salvagwardji illi ilaħqu ma' dak li qed intom tipproponu għal dak kollu qed tipproponu. Grazzi ħafna sejjana Jan Brecht. Grazzi, l-għolnet nishtiq nirringrazzja l kommissjoni tal-li tinsab fostna, jina naħseb li huwa importanti ħafna illi aħna namlu skambju ta' informazzjoni. Wara kollox din l skambju ta' informazzjoni diġa qbilna dwarha u fuq dan għanna nifukaw għanna nippermettu illi kunem skambju ta' informazzjoni illi aħna bilna dwara rigward is-SIS, rigward l-Interpol, din l-iskambju ta' informazzjoni diġa qed issir f'dawn l-aħħar snin spiss rajna illi l-iskambju ta' informazzjoni illi kunu qbilna dwara aħna l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, u bat ma seħx di l-iskambju ta' informazzjoni kif suppost jew ma titpoġġix fejn għandha titpoġġa l-informazzjoni. Barra minn hekk l-informazzjoni wkoll ma tintużax jekk ma tittużax l-informazzjoni, ma jagħmilx sens li inti taħżina din l-informazzjoni. Barra minn hekk, il-proposti dwar it-tisħieħ tal-possibiltajiet biex tkun tista' taqqat is-sistemi u kunem skambju ta' informazzjoni bej sistemi fl-opinjoni tiegħi għandha tkun limitata għal tisħiħ ta' possibiltajiet ta' li tivverifika diversi sistemi fl-istess ħin. Jirfiri, jekk tkun tista' tivverifika il-sistemi eh, biex ma toqgħodx anzi tivverifika sistemi waħda wara l-oħra biex bekk tifranka l-ħin. Iżda illi s-saħħa l-interkonnettività tas sistemi tant oper, jina din ma tantx naqbel magħha. Nfakkarkom f'ċerti aspetti ta' ħarsin ta' data għaliex inti hawnhekk qed tbiddel l-iskambju, l-iskop ta' sim ta' informazzjoni u dan m'għandux iseħħ. Li huwa importanti huwa li insaħħu u nibqgħu nagħmlu dak li huwa diġà legalment possibbli biex bekk intejbu l-affarijiet. Ħaġa oħra illi nixtieq li nkomplu fuqha aħna smajna diversi sentenzi li nqataw minnaħa tal-ECJ dwar il-ħazna ta' mm, data personali għal skopijiet ta' sigurta. Ikolli ngħid illi fis-sentenzi kollha li nqataw mill-ECJ mill-deċiżjoni tal-2014 u tibqa' sejra sal- Eh, l-opinjoni fuq il-ftejm mal-Kanada dwar il-PNR. Dawn kollha għandhom fil ruġ u dan huwa illi il ħazna u il-ġabra ta' data personali b'mod ugwali ta' ċittadini kollha għal periodu it-twal ma jistax ikun ġustifikat, iżda jista' jiġi ġustifikat biss permezz ta' ċerta kuntesti u x'inhu irid jiġi um, assoċjat ma' ċerta suspetti jew attivitajiet kriminali tal-individwu. Rridu ntejbu il-sistemi tagħna f'dan ir-rigward għaliex jekk le ser inkomplu qed ser inkomplu naħdmu permezz ta' sistemi li mhumiex legali. Li ħareġ mill-PNR u mill-ftejim tagħna mal-Kanada huwa illi il-data trid titħassar meta il-persuna tispiċċa tivvjaġġa, il-persuna voluta tispiċċa tivvjaġġa. Aħna għadna kif votajna fuq is-sistema ta' tħul u ħruġ u fiż-żewġ sistemi memx indikazzjonijiet illi jekk xi ħadd temm eh, il-vjaġġi tiegħu u din il-persuna ma tins memx suspetti dwara, mhux qed jidher illi id-dejta tassew tkun qed titħassar fuq id-dejta fuq dik il persona tkun qed titħassar. Wasal il-waqt li naħdmu fuq din il-problema. Grazzi, issa il sinjura uh, eh, Virja. Grazzi. Sur President, tifakkartna li għawek qed nipruvaw naslu għal kunċett ta' frontieri intelligenti, front borders bl-Inglis. Jena kelli problema mill-bidunet dwar din il- eh, dwar din id-definizzjoni li qed nagħtu tal-frontieri intelligenti. Il-frontieri jsiru intelligenti jekk tintuża t teknoloġija jekk tintuża teknoloġija ma nafx ma ninsewx ukoll il-persuni differenti għandhom opinjoni differenti fuq din il-kwistjoni. Palissa għanna u dimna mistax il-test differenti li kolla mixin fl-istess direzzjoni illi it-tisħiħ ta' sigurta, ovvjament aħna l-kol kem aħna favur it-tisħiħ ta' ta' sigurta, sakemm da ma jmux kontra id-drittijiet fundamentali. Ma nafx eżattament min kien li qal illi dan il dawn id-diversi testi li għanna, dan il-15 test differenti li għanna, jamlu sens politikament. Iżda, qed nqodu u fuqhom u qed neħlu fuq l-elementi tekniċi. Għalhekk nitlob lill-kollegi sabiex iħarsu lejn it-terminoloġija differenti li ntużat. Kemmilna li bdejna naħdmu fuq dan il-konċett ta' frontier intelligenti u um, kif ġew assoċjati wkoll it-terrorizmu u um, l-emigrazzjoni wkoll. Fil-fatt fuq dan nista' niftaħ parentesi żgħira illi il-parti l-kbira tal-persuni li wet u attakki terroristiċi fl-Unjoni um, Ewropea kienu persuni li kienu jgħixu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u mhux migranti. bat fuq il-kwistjoni tal-ETIAS iċ-ċittadini li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea għalhekk ikunu eżenti hawnhekk ser jintalbu informazzjoni, ser jintalbu jagħtu informazzjoni. Naħseb li dinja xi ħaġa xi ftit stramba jekk qed nitolbu lil lill-ċittadini ta' pajjiżi terzi ċerta informazzjoni ma taħsbux li għandna inħarsuhom ukoll? Mistoqsi oħra dejjem fuq l-ETIAS. Għaliex Frontex ser ikun qed imexxi l-ETIAS flok Liju Lisa. Liju Lisa sa ċerta punt qed jiggarantixxi l-konsistenza tas-sistema għalhekk nerġa' nsaqsi għaliex Frontex ser ikun qed imexxi jew qed imexxi diġà l-ETIAS u mhux EU Lisa. Mbagħad l-iżviluppi tas-sistema SIS għaliex din is-sistema qed titmexxa mingħajr bizzejiet eh, informazzjoni għaliex din is-sistema qed nimmanipolawha biex narawha bħala sistema ta' return. Palma għal il-kollega kull ma jmur iktar informazzjoni qed eh, tinġabar u qed tinżamm maħżuna għal perjodu ta' żmien it-twal. U għalhekk ir-drittijiet fundamentali mhux qed jiġu mħarsa. Permezz ta' test biss huwa diffiċli ħafna l wieħed jifhem sa fejn ser jasu dawn id-dispożizzjonijiet għaliex warajhom dawn id-dispożizzjonijiet hemm ċerta aspetti tekniċi illi qed jibqgħu mistura Jiġifieri għatfadal ħafna xogħol xrid isir jekk din is-sistema trid tibda taħdem sas-sena 2020 għadu l-2017. Però hemm hemm żmien. Għalhekk hemm żmien Però irridu nibdew naħdmu fuq dawn l-aspetti. Nifhem ukoll meta stat membru tal-Unjoni Ewropea li jixtieq li jkun involut fil-ġestjoni konċunta u maqsuma tal-frontieri. Iżda ma ninsewx illi fil-fazi ta' implementazzjoni jibqa' responsabbli l-istat membru prinċipali u nafu x'jiġri meta timplementa jew ma timplementax ċerta eh, regoli. Mhux ser ninsultakom jekk eh, Eh, ngħidilkom li hemm ċerta stati membri illi fihom diffiċli ħafna illi iġġel id-drittijiet eh, jiġu mħarsa. L-Onorevoli Ferrari issa. Ferrara. Grazzi, Sur President, nilqa l-Komissarju Fostna, jiena konvinta li huwa importanti ħafna illi insaħħu l-interoperabilità tal-iskambju ta' informazzjoni dal-ilna ngħidu u għalhekk nilqa bi pjaċir din il-proposta minnaħa tal-Kummissjoni dwar it-tisħiħ ta' skambju ta' informazzjoni. Ser insaqsi mistoqsija li ser tkun dritt tal-punt, nixtieq inkun naf kif ser taħdem din l-interoperabilità eh, bejn l-informazzjoni, ser jkun hemm xi tip ta' struttura eh, li tkun iktar ġenerali li tirbaħ fuq l-oħrajn li fija tinżam l-informazzjoni li tinġabar minn um, databases oħrajn jew eh, ser uh, eh, tuħu spunt mid databases tiġra eżistenti kif ser taħdem eżattament. Dan huwa punt importanti għaliex anke meta wieħed iqis il-regolament ta' Dublin, meta wieħed iqis l-Eurodac, Eh, nifmu illi ehm, daċen diffiċli li toqgħod twittex l-informazzjoni fid-diversi databases. Jiġifieri iva huwa minnu illi ma tantx hemm interoperabilità bejn diversi databases u bħalma għal għal l-onorevoli Albrecht iktar kmini hemm ċerta problemi, problemi ta' natura amministrativa, burokratika, u xi drabi anka hemm problemi għaliex inkunu xettiċi eh, jew niddubitaw fis-sistema. Għalhekk li nixtieq inkun naf huwa mill-aspett iktar prattiku din il- ehm, din l-interoperabilità kif ser taħdem eżattament dan il mekkanizmu ġdid kif ser jaħdem? Grazzi ħafna. l-Onorevoli Kaduċka. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna l-Komissarju Avramopoulos għal um, l-intervent minn min naħatijak u grazzi u koll l-Sur um, Kargoff għal l-intervent tijaw. Jina nemmen illi aħna ma nistawx nippermettu illi ikunem uffiċjali li qed jaħdmu eh, f'dan is-settur illi ma jkollhomx biżejjed informazzjoni, ma jkollhomx informazzjoni eżatta biżejjed biex kunu jistgħu jaħdmu. Għandi mistoqsija, is-seba rapport ta' progress għal iktar sigurtà fl-Unjoni Ewropea jagħmel referenza għal fatt li l-gruppi tal-esperti ma urewx il-bżonn ta' jar ta' sin tal-frontieri ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea jew li jsir miċ-ċittadini kollha. Kien hemm ukoll eh, problema relatata mal-persuni li dwarhom hemm xi allert. U anka problemi dwar il-ħits fis-sis hits relatati ma' persuni li jistaw potenzjalment ikunu involuti fit-terrorizmu. ma' tip ta' sviluppi konkreti dwar din il-problema qed isiru? U xirne xilla tikseb dwar dan ir-rigward il-Kummissjoni dwar l-interoperabilità mbagħad jien għandi mistoqsija wkoll Meta eżattament taħsbu li ser naslu għal l-interoperabilità mill-att tekniku u amministrattiv? U anka wara dak li qalet l-Onorevoli Ferrera, li ma huma dawk il-pajjiżi jew stati membri li ma jixtiequx jikkooperaw f'dan ir-rigward. U għaliex tista' taqsam ma' din l-informazzjoni grazzi. Grazzi issa l-Onorevol Lauriston. Grazzi ħafna, l-mistoqsija tiegħi hija diretta lil sur Garkov. Għalina u għakku importanti mhux biss illi nisimgħu stqarrijiet ta' natura politika u ġenerali, iżda bżonn illi nisimgħu x'inhuma s-soluzzjonijiet tekniċi uh, li qed toffrinna l-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk nishti uh, eh, insaqsi mistoqsijiet iktar konkreti rigward is-sigurtà, eccetera. Eh, l-interess eh, prinċipali tiegħi huwa s-Sur Garkov qal illi l-interoperabilità ma tfissirx illi inti tnaqqas il-protezzjoni tad data, anzi bil-kontra, meta tapplika l-interoperabilità tkun qed iżid il-protezzjoni tad data. Dan huwa dinja dikjarazzjoni importanti ħafna, però tista' tgħidulna fil-prattika kif dan ser iseħħ hawnhekk kien interessata fuq żewġ affarijiet bir-regoli, permezz tar-regoli li għanna, aħna, għanna bżon tassew ta' analizi tar riskju. Intom għamiltu analizi tar riskju u jekk iva x'identifikajtu uh, f'dan il-proċess ta' interoperabilità. Umbat, it-tieni mistoqsija meta tidentifikaw ċerta meta identifikajtu ċerta riski, intom ehm, għamiltu konsultazzjoni ma l-DPS, il-kooperazzjoni ta' koma l-DPS, kif ħadmet eżattament? Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Swinburg. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna l kummissarju Avramopoulos. Iva, naqbel ma'kom, dawn is-sistemi ta' informazzjoni b'saħħithom robusti hija xi ħaġa li għandna bżonn. Naqbel ma'kom, naqbel ukoll li hemm bżonn ta' iktar sinkronizzazzjoni bejn is-sistemi. U mbagħad din il-kwistjoni ta' l-ekim sejaħ Big Brother li eh, jkun hemm gwardjani li dejjem isegwi sfuqek. Jiena personalment m'għandix problema jekk eh, xaħat jani waqt inkun qed niġbet flus minn ATM, lanqas m'għandi problema jekk waqt li qed nimla il-petrol, nat il-petrol il-karozza tiegħi nkun qed niġi filmjata. Jiena naħseb li din is-sistema hija sistema utli tal-etjas iżda let nirrealizzaw huwa illi persuni li għandhom intenzjonijiet ħżiena ġeneralment ma jaslux fil-post fejn jagħmlu l attakk terroristiku permezz ta' ajruplan. Qed jidħlu eh, numru ta' persuni u aħna m'għandniex idea tagħhom għaliex qed sempliċement jaqsmu l-frontieri. Għalhekk għandna bżonn din is-sistema ta' frontieri intelligenti Barra minn hekk ma ninsewx li ħafna mill-attakki terroristiċi seħħew minn persuni li kienu ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Kif ser nindirizzaw din il-problema? Jekk mhux ser nindirizzawhom ma ninsewx li huma mhumiex stupidi u ser komplu jibqaw jaġixxu. Ma ninsewx ukoll illi minn Novembru qed ngħidu li l-istati membri ma jistawx jikontrollaw jikkontrollaw il-frontier interni tagħhom. Daħ jkompli kabbar il-problema. Eh, grazie Presidente, io desidero... Signora Cinici, grazie ħafna nixtieq l-ewwel net nirringrazzja lill-Kummissarju Avramopoulos u d-Direttur Garkov għall preżenza tagħhom hawnhekk u anke l-introduzzjoni li għamlu fuq suġġett li huwa verament importanti għas sikurezza tal-pajjiżi tagħna. Jiena qed ta' kemm darba li nemmen ħafna fil-kooperazzjoni ġbir fil-qsim u skambju ta' informazzjoni propju għal dik li hija s-sikurezza. Għalhekk jiena bil forsi irrid nilqa' b'mod pożittiv l-idea ta' l-interoperabilità ta' sistemi informattivi. Imma, qabel ma nibda nixtieq eh, nagħmel kumment aktar ġenerali, il-Kummissarju għamel referenza għall-atmosfera ta' fiduċa bejn l-istati membri li jumbat eh, din imbniet f'dawn l-axħar żminijiet anka sfortunatament minħabba l-attakki terroristiċi li sfortunatament laqtu xi pajjiżi u għalhekk għamlu ċara li hemm din dan il-bżonn ta' sikurezza u kooperazzjoni propju fuq dan. U aħna rajna li hemm ċertu nuqqasijiet, hut minnhom anka fil-każ ta' ċertu attakki terroristiċi ta' dan il-sim ta' informazzjoni. Għalek jina, nibda mill-fat li napprezza l-idea tal-interoperabilità għaliex tista' tkun speċi ta' portal wahdini Ewropew tal-ġbir tal-informazzjoni, ġviri jkun hemm aktar aċċess faċli minnaħa ta' l-elementi kollha ta' setat ta' pulizija u ta' sigurezza biex jiggarantixxu sigurezza tal-pajjiżi tagħna, imma l mistoqsija ITI hija din. Jekk aħna nħossux li fil-fatt L-interoperabilità ta' sistema informatiċi jistaw xie kontribwixxu biex it-tejbu l-użu minnaħa tal-istata mezzati membri ta' databases propju taħt il-profil aktar wiesa tal-bini ta' atmosfera ta' fiduċa ġri verament jista' xiejna biex nelbu dawk id-diffikultajiet, il-problemi u l-kritika u koll li kienem u li kultant ma permettewx li kunem skambju bizzejiet ta' informazzjoni x'nistgħu nagħmlu f'dan is-sens apparti ġbir natu rizorsi, appoċ, eh, formazzjoni, ecc. Kif nistaw nilħu lan eh, permezz tal-interoperabilità ta' dawn is-sistemi, dak li nixtiequ niksbu. Issa l eh, direttur Garkov nixtieq nwassal ħsib u anka mistoqsija inti għamilt referenza kif għamilt sew għal bżonn anka permezz ta' sistema ta' interoperabilità ta' l informazzjoni sabiex ikun hemm garanzija ta' sigurezza interna, ġestjoni tal-frontieri, eccetera U għalek fuq dan, fid-dawl tal-fat li huwa importanti li nassiguraw u niggarantixxu rispett għaċ-ċittadini, rispett għal-privatezza, ġittijiet fundamentali tagħhom, eċetera, fid-dawl tal-kumplessità tas-suġġett tal-immigrazzjoni, tista' tagħtina xi ftit ħsibijiet addizzjonali fuq ir-riżultati li nistgħu niksbu jekk nużaw sistema ta' interoperabilità tad-data U fl-aħħar net, forsi mistoqsija aktar konkreta, jekk ir rizorsi li għandha ju lisa u ħankunu qegħdin qed naħdmu fuq għajin ħankun fil-fatt u rapportera l-SND fir-regolament il-ġdid, jekk ir rizorsi ta' ju lisa u miex u xet nirreferi għal rizorsi bis ekonomiċi ma rizorsi kollha mod ġenerali, jekk mhux biżejjed sabiex ikunu nistgħu inpoġġu fis eh, dan it-tip ta' metodu jekk mhux biżejjed jew jekk le Eh, fej irridu jiġu reveduti u ntejba. Eh, Grazzi. Thank you. Anna Gomez, please. Grazzi ħafna sa' Anna Gomez. Grazzi nukol nixtieq nirringrazzja Kummissarju Sur Garkov tal-li ġew hawnhekk u nirringrazzjahom ukoll għall-informazzjoni li tawna. Il-mistoqsijiet tiegħi fil-fatt eh, jitkellmu fuq l-operabilità u l-interoperabilità imma anka l-interoperabilità ta' EU Lisa. Ovvjament jekk aħna inqisu dak li ntqal fuq li nassiguraw il-ħarsin ta' data, limitazzjoni ta' l-iskop, etc. Li ħajkun hemm l-interkonnessjoni ta' sistema mingħajr il-Big Brother. Imma l-mistoqsija hija din x'ngħidu meta l-ostakli għall-interoperabilità mhumiex tekniċi imma huma politiċi. Per eżempju, fl-aħħar attak terroristiku dak li seħ f'Barcellona intqal li il-Polizija ta' Barċellona ta' Katalunja ma kellhomx aċċess għall-informazzjoni fuq it-terroristi li organizzaw dan l-attak. Iġbir informazzjoni li natat minn stati membri oħra u li kienet disponibli permezz tal-Europol, iġbir din hija problema kbira l-ostakli politiċi li jeżistu fiħdan l-istati membri imma anka bejn l-istati membri, anka fil-qsim tal-informazzjoni. U l-istess għal PNR jiddispjaċini ngħid, kummissarju, imma l-istati membri verament waħlu f'dan il-parlament għaliex maddewx il-PNR, u l-stati membri infusom, jisom, etika xkru għajom biex implementaw il-PNR u nafu li il-PNR għandhom ċertu djufijiet jekk il-PNR għandu jikseb dak li jtiġi propost, per eżempju, il-fat li memx inklużi il-titjiriet eh, ċarter għax stati membri ma mux għax dan il-parlament ma proponiex, u anka il titirit privati fej kwalunkwe persuna prinċep ta' Saudi u kabux Saudi jista jiġi iżuru jdur il riviera il tagħna. postijiet li jixtieq iżir u jieħu ajruplan meta jrid, imur fej jrid, iġor li jrid. Anka eh, xkejjer ta' flus jew jkella ċekkijiet L-ċekkijiet il-kontrolla ħadd ma jagħmilhom, ħadd suppost jamilom. Ara qegħdin nassumu li terroristi qed jiġu minn barra, imma terroristi li attakkawna ġejjin minn dan xtutna mill-ċittadini tagħna stess. Fejnu l-investiment? fi programmi biex nevitaw ir-radikalizzazzjoni, programmi sabiex wieħed jidentifika r-radikalizzazzjoni li issir. Di ovvjament xi tmur id fit mal-komunitajiet minn fejn qed jiġu dawn it-terroristi. X'sar, per eżempju, biex nevitaw li nkomplu nimportaw l-imams għax aħna nafu jiġu istrutti, eh, moti istruzzjoni biex jorganizzaw dawn il-reati. Fl-ħarnet jiena ili membru ta' dan il-grupp Schengen. Immexxi bil-kollega Carlos Coelho u nistaqsi il-Komissjoni x'għamlet fl-Istati Membri, pereżempju f'każijiet li aħna rajna. Ma nasibx li hemm stat membru wieħed fejn il-viżi li kienu maħsuba li huma ta' Schengen u kellu jiġu rifjutati, ingħataw ħadd ma jista' jifhem għal xiex u l-unika spjegazzjoni hija li għandha x'taqsam mal-korruzzjoni li teżisti fis-sistema anka fid-deċiżjoni li wieħed jagħti viza. U ovvjament, meta l-istati membri li zjet li promovu il-korruzzjoni permezz ta' sistema bħal dik tal-Golden Visa, jew jkella l-programmi ta' investiment, tista' xiex. Mux ovvja li l-uffiċjali fuq livelli iżjed baxxi eh, jiġu korrotti biex jagħtu viżi l nies li mhux suppost ħadhom? U tafu fuq minnet nitkellmu. Cecil Kienge mela ta' qabel tal-aħħar. Grazzi ħafna, grazzi Klodu, grazzi l-Kummissarju, grazzi l-Direttur Gargov. Jina xtaq n-intervjeni fil-qosor malar lajra xet nara li dan is-sajf jina kont zort il-hotspots mort fil-hotspot ta' Taranto fej rajt u tkellimt fit-tul ma l-Europol fuq dak li għandu xjaqsa manka il-ħazna ta' data. U għed nara li għankemmek tinġabar id-data, tinqasam id-data anka ma' aġenziji oħra issa l-mistoqsija tiegħi kienet fuq l-operabilità. U għalek, din l-interoperabilità kif ħassir u jekk najt nitkellem fuq ir-rispett tad-data imma wkoll ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem U rrit nifhem ukoll jekk aħna xan nippruvaw nevitaw din l-assoċjazzjoni li nisma' ħafna bejn l-immigrazzjoni u t-terrorizmu terroristi. Għaliex dan huwa lingwaġġ li perikola pratikament it-territorju Ewropew kollu kemmu. Aħna illum qed naraw u ħana verament gwerra. Hemm gwerra u xi ħadd irid jipprova jwaqqafha. Kultant din il-gwerra mm, waqfuwa anka ma' strumenti edukattivi, ġviri jiġifieri hemm gwerra u anka ehm, kaċċa għal rifuġati u għal barrani. U minu għaliex ħadd ma kiteb eh, fuq ġismu li wasal il-ġurnata ta' qabel, anka min wasal 50 sena qabel, qed jiġi eh, eh, għal-jom, ġviri jiġifieri din hija ġlida u rridu nevitawha. Thank you for being brief as well, Cecile. And finally, Mr. Lopez Aguilar. Mr. Lopez Aguilar l-aħħar. Grazzi, Sur President. Fid-daw tal-fat li jena l-axar wieħed li ħanitkellem. L-għonet nishtiq nir-ingrazzjak, Kummissarju Sur Garkov, tal-li edinaw, tal-din xida ta'kom dwar l-importanza ta' l-interoperabilità. Ma nixtieq ngħid ukoll li jiena ħoġa bħala ħaġa ovvja li l maġġoranza kbira ta' il-tal-membri li tkellmu waslu punt tajjeb aħna l-koll imħazbin bl-istess mod, il-koll naqblu dwar l-importanza li li natu l-interoperabilità u li nieħdu l-esperjenzi minn dak li aħna għaddejna minnu meta nġu għas-sigurtà u li nassiguraw is-sigurtezza lill ċittadini Ewropej. Imma nix insaqsi zew nżid żewġ punti. Żewġ mistoqsijiet fattwali. L-ewwel nett, x'ħajġri? xinu l-kalendarju, l-skadenzi għall-interoperabilità sabiex din tinata li ċittadini Ewropej li jilmentaw ta' dan il-nuqqas ta' interoperabilità li kienem. It-tini punt. Xinu ma' nuqqasijiet u r-rezistenzi fejn huma l-ostakli tpoġġew mill-istati membri u għabbażi ta' xiex Għaliex mux l-istess li wieħed jgħid eh, ċertu konsiderazzjoni ta' ġittijiet fundamentali, meta mqabbel ma' konsiderazzjonijiet ta' sovranità nazzjonali din hija ħaġa kompletament differenti. U fl-aħħar net il-Kummissjoni ħatiħu l-lezzjonijiet minn sekwenza ta' sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li mod konsistenti kienu jtiress u l-punt li kull darba li aħna ipprovajna insaħħu il trasferiment ta' data u l-ġestjoni ta' data morna li l-in mill-limitu ta' karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif sar ħareġ moċar fil-aħħar sentenza tal-PNR ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Grazzi. Grazzi ħafna sa. Kummissarju ħafna mistoqsijiet eh, li riflettu ovvjament l-interess kbir li hemm f'dan is-suġġett. Grazzi ħafna, nixtieq nibda billi nirringrazzjak l-ewwel qabel kollox għall-interventi koll nirringrazzjakom u għal dawn il-mistoqsijiet u ħsibijiet li ġew espressi illum. Dawn kollha juru li aħna għanna l-istess prinċipju. Palma du kif semma Sur Lopez Aguilar issa. Sabiex nkunu nistaw nassiguraw livell oli ta' sigurezza għal ċittadini tagħna li huwa l-dmir ewlieni tagħna, mingħajr ovvjament ma nimminaw ir-rispett ta' drittijiet fundamentali din hija xi ħaġa semmejta b'mod ċar fil-bidu, mod partikolari id-dritt tal-ħarsin tad-dejta. Ejja ma ninsewx li aħna għanna għafas ġdid ta' ħarsin ta' data li dal-waqt ħajtħol fis seħ Il-prinċipji tiegħu huma e, linji gwida għal ħidma tagħna ta' din il-kwistjoni li diskutejna illum fuq l-interoperabilità. Is-Sinjura Mezzola Nixtieq nirringrazzja għall appoġġ tiegħek għandek raġun, is-sistemi tagħna għandhom ikunu konnessi aħjar. Imma, nizjiet importanti, għandhom jintużaw aħjar. Palma qalet is-Sinjura Sippel. Palma tafu fuq l-interoperabilità Aħna favur dak li sejjaħ il-Clean Desk Approach biex natu lilkom u anka il-Kunsil possibilta li nalqu id-diskussjonijiet fuq l-istrument individwal proponu ġifiri e, sistema ta' tħul taħruġ, l-Eurodac u l-SIS. Jekk għana għandahlu proposta oħra, e, qabel dawn l-istrumenti jiġu adottati, iwassa sabiex il-proċess kollu kemmu ikun ta' sfida akbar. Ta' sfida kbira. La darba tiġi konkluża dawn l-istrumenti ħajkunu il-bażi li fuqa ħanibnu l-interoperabilità. Aħna ħankunu qegħdin wet u evalwazzjoni tal-impatt id-dettaljat dettaljata għal proposta tal-interoperabilità mod partikolari ninkludu eh, aspetti tal-ħarsin tad-data. Issa dwar il-progress tal-grupp ta' esperti tal-livelloli, direttur ta' Liu Liza issa jagħtikom naqriżiet informazzjoni fuq dan tal-waqt. Signora Zippel, u Sur Albrecht dwar il-ftejim tal-PNR ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada rridu l ewwel nagħmlu ċara li l-opinjoni tal-qorti fuq il-PNR ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada hija essenzjali biex nifissaw il-parametri legali għal kwalunkwe ftejim ta' PNR tal-ġejjini bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi. Dinja gwida eh, verament ta' valur kbir għal kif għandna nimxu l-qoddim. U tweġiba motija mill-qorti fuq talba tagħkom hija li l-ftehim propost ma jistax jiġi konkluż kif inhu bħalissa għaliex uħut mid dispożizzjonijiet mhumiex kompatibbli ma' drittijiet fundamentali tagħna mod partikolari id-dritt għal ħarsien tad-dejta u għal privatezza. Il-qorti rikonoxxiet li t trasferiment ta' data ta' PNR mill-Unjoni Ewropea għal Kanada huwa ġustifikat sabiex nassiguraw sigurezza pubblika fil-ġlida kontra t terrorizmu u l-kriminalità serja imma rridu nikkonsidraw ukoll li numru ta' proposti, anzi dispożizzjonijiet tal ftejin propost mhumiex limitati għal dak li huwa strettament meħtieġ u ma jniżlux mod ċar u biżejjed ir-regoli meħtieġa. U fid-dawn tal-fatt li l-użu ta' data tal-PNR hija għodda importanti ħafna sabiex niġġieldu il-terrorizmu u kriminalità serja, aħna ħanieħdu il-passi meħtieġa sabiex nassiguraw li kunem kontinuazzjoni ta' trasferiment ta' data tal-PNR fl-ispezzieħ tal- ehm, ta' drittijiet fundamentali u skont ukoll l-opinjoni tal-qorti. Issa ħna qegħdin nikkonkludu l-analiżi tagħna tal-opinjoni tal-qorti u dal-waqt ħankunu qegħdin nitolbu mandat mingħand il-Kunsill sabiex nkunu nistaw innedu eh, taħdidiet mal-Kanada sabiex ikonna ftejim imtejjeb li jkun konformi bisħiħ ma' rekwiziti li insibu fl-opinjoni tal-qorti. Issa fuq dan xifisser għall-interoperabilità. L-opinjoni tal-qorti miex applikabli direttament għall-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda, palma qed qabel, Aħna ħan analizzaw fid-dettal l-implikazzjonijiet aktar wiesa tal-opinjoni għal politiki oħra e, dwar il-ġbir ta' skala kbira ta' data e, eh, inkluż l-interoperabilità il-possibiltajiet tagħna ta' l-interoperabilità ħajrispettaw bisħieħ id-drittijiet fundamentali u rekwiżiti tagħhom inkluż fuq il-ħarsin tad-data. Aħna ħanassiguraw li kwalunkwe proposti li jisiru jkunu konformi bisħiħ ma' rekwiziti li huma espressi mill qorti tal-ġustizzja fil-sentenza u fl-opinjoni ta' pjenna reċenti tagħha. Sur Albrecht, jiena naqbel 100% mal-punt tiegħek li mandux ikunem interkonnessjoni inter tal-sistemi tagħna. Aħna li rridu huwa li jkunu interoperabbli. Dan din hija l-għażla l-aktar favur il-ħarsin tad-data. Signora Inutveld, jina konxu ta' talba tijak għal aċċess għall informazzjoni Is-servizzi tijaj jaġixxew skont ir-regolament 49 eh, tal-2001. F'ċertu każijiet, partijiet mill-korrespondenza kienu tħassru skont il-liġi. L-aċċess inkella ġi rifjutat bażi ta' protezzjoni leġittima sabiex inħarsu il-teħid tad deċiżjonijiet intern tal-Kummissjoni Jina kuntent li l-ombudsman ħajjajna sabiex ikunu nistaw niċċaraw dan il-punt u din il-kwistjoni. Issa, fuq punti ieħor li semmejtu. Is-sistemi tal-futur tagħna eh, ħajkunu e, tali li wieħed jista' jfittixhom, jkunu interoperabbli u kif ukoll ikollhom riżorsi bħal biometrika, kif ukoll eh, id-data ġurnata imma Din ma tistax issira skapitu tal-ħarsin tad-data, anzi bil-kontra. Is-salvagwardji kollha meħtieġa għal protezzjoni tad-data personali ikunu inklużi fil-proposti tal-ġejjeni tagħna. Li kontrollaw l-aċċess għal dan din id-data bħalma tistgħu tifmu hija xi ħaġa kritika u ħassir b'konformità sħiħa mar-regoli tal-ħarsin tad-data kif ukoll il-limitazzjoni ta' l-iskop ta' kull sistema individwali. Il-kontrolli għall eċċess ħajsiru skont il-bżon ta' kull sistema. Aħna l-ewwel qabel kollox ħanaħdmu mill-qrib mal-awtoritajiet ta' ħarsin tad-dejta fit-tħejja tal-inizjattivi tagħna għal-ġejjieni it-teknoloġija kif ukoll sistemi ta' informazzjoni għal ġestjoni tal-frontiera, migrazzjoni, sigurezza, anzi sigurtà jistgħu jgħinu l-awtoritajiet pubbliċi sabiex iħarsu jiddefendu id-drittijiet fundamentali. Miżuri ta' sigurtà tad-dejta salvagwardi kif ukoll mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni jistgħu jaħdmu ma' kwalunkwe sistema tal-ġejjini. Il-proposta tagħna fuq l-interoperabilità se tqis dan kollu fi konsiderazzjoni bisħieħ. L-approċċ tal-Kummissjoni huwa li ikonna livelloli li ta' ħarsin ta' data li jkun konformi bisħieħ mal-regoli ta' protezzjoni aġġornati flimkien mal-interoperabilità u aċċess li huwa strettament limitat. il Signor Verġa. qui concerne la lutte il-ġilieda kontra il-radikalizzazzjoni. Naħseb illi hija importanti eh, u ħajkonna ċans li niddiskutu eh, daqt anke fl-imkien ma' Sinjora Gomez eh, fuq l-Etijas. Fuq eh, l-ETS, eh, mux għed nitkelmu dwar iktar informazzjoni, eh, jew għed nitolbu iktar informazzjoni fuq din is-sistema meta qabel mal-vis. Per eżempju, mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar il-ġbir ta' data biometrika fuq l-adozzjoni. U it-tqejt fis-seħħ jiena Konvent eh, li kważi ċert li ma nix bizzejet ħin eh, il-fatti għatelliqa kontra l-ħin eh, u l-ħin qed jirbaħ u nafu li ċertu realtajiet huma katastrofiċi f'dan ir-rigward. Naqbel miegħek li ma redux inkomplu su xejn mhux xejn business as usual kif ngħidu fuq l-implementazzjoni u l-użu tajjeb ta' sistemi tagħna hija xi ħaġa kruċjali kif qatt ukoll fl-introduzzjoni tiegħi. Għalik, Signora Ferrara, interoperabilità. ħanaħdmu billi bħalma qed qabel ħanamlu li s-sistemi tagħna wieħed ikun jista' jfittex fihom portal wahdini għat fitxija dak li noħol noħolqu, aħna għan nġbru lura l-informazzjoni minant in sistemi individuali kollha l-oħra, kemm fuq livell biometriku, kif ukoll informazzjoni alfanumerika. Aħna maħniex edin nibnu super database. Uh, eh. Signora fuq eh, recording tal-sim kolla fuq il-frontieri esterni ta' ċittadini Ewropej kollha. Nasab li dan jista' jkollu impatt qawwi fuq ehm, il-protezzjoni ta' dejta Għalhekk eh, ir-rapporturi rapporters għalu eh, li eh, dejna l-alternativa l valida tagħha għadha ma ġietx provata biżejjed. Sinjura Ċiniċi, l-istati membri jaqsmu l-intelligence bejnietom avolja primarjament l-lin mill-qafas ta' l-Unjoni. Għut jikoperaw, jaqsmu informazzjoni per l-ambizjoni tagħna hija illi l estat membri kollha jkunu abbord dan il-proġett. Il-kompetenza Ewropea f'dan il-qasam hija stipulata ċarissima fit-trattati. Sikurta nazzjonali hija kompetenza esklusiva u responsabilità ta' l-istati membri. Emmek Iva, nasab illi rridu namlu iktar progress fil-ġejjeni. L-istrumenti Ewropej, però, edin emmek eh, biex joffru sigurta kif Anzi, eh, għas servizzi ta' sikurta u ta' intelligenza dawn jistaw eh, juħorġu bitwissijiet fi sistema SIS, vizavi suspetti terroristi terroristiċi u diġa jistaw ukoll jikkoperaw ma' Europol fil-fatt diġa qed jikkoperaw aħjar meta qabel pereżempju ma' sentejn ilu meta sistejna l-ewwel drammi terroristiċi tiftakru u nista' ngħidilkom jiena stess li impressjoni tiegħi ta' Europol l-lum il-ġurnata mhijiex l-istess, però l-isforzi rridu intalhom fuq livell ieħor u emrun meta ngħid dan naqsam l-istess ferma tagħkom fl-aħħar fl-aħħar naħseb illi huwa żmien illi nkunu ambizzjużi, illi nkunu għalbiena biex nerbu dawk li kienu tabus ta' sigurtà l-moddija u naħdmu għal sistema ta' intelligence Ewropea. Jiena naf illi ċerti stati membri eh, <laughs> ma jisux din l-idea bħala waħda pozittiva, u naf eh, sentejn ilu meta jena ħriġ eh, b'din id-dikirazzjoni l darba kelli eh, ċertu reazzjonijiet, pero eh, sentejn wara naħseb eh, li nista' nifhem li dawn l-istess nies huma iktar konxi u iktar lesti biex jiddiskutu din l-idea inizjali tiegħi. Għalli li kif għad fil-bidu kieku kien hemm kooperazzjoni u sim ta' formazzjoni, kolli ngħid ċertu minn dawn l-avvenimenti traġiċi li aħna assistejna li jom stajna niprevenuhom jew stajna nipreveduhom ehm, ma nemmen li eh, iva, uħuta eh, baqaw eh, ma xa konvinti u għallura nittama illi issa blajnuna u kol tal-parlament nkunu nistaw nelbu dan l-impass. Inti, Sinjura Kienge, tkellimt dwar punt politiku importanti ieħor, iġifiri rispett drittijiet tal-bniedem u in-non-diskriminazzjoni. partikolarment dawk fuq il-frontieri tagħna jridu juru rispett tagħhom lejn kull individu u dan irid ikun messaġġ ċar rridu nibgħatu kulħadd. Jiena qatt ma ħanieqaf intenni dak li qatt. Ma nistgħux u m'għandniex inħaltu il-migranti mat-terroristi. Jiena għaddan diversi drabi qabel li liex rridu eh, xejnu dan id-diskors ta' sew perikolus eh, kemm għal-kohezjoni ta' soċjetajiet tagħna, partikolarment eh, ukoll vis-à-vis dawn il-ċittadini ta' pajjiżi terzi illi jsibu magħna, qed jgħixu magħna u illi ma qasmux magħna ma qasmux ehm, l-istess femmiet pal dawk li wet u dawn l-attakki Sur la pesa għerar, bdejt għan ispeċa bik il-timeline li għanna, mirat u li res u proposta sal-axħar ta' din is-sena. Lan huwa li ikunem l-adozzjoni u l-implementazzjoni sa' l-2020. U iva, ovvjament, il-deċizjoni tal-qorti fuq il-handling ta' data u fuq il-protezzjoni ta' data kifatt diversi drabi qabel ħajkunu dawk illi imexxuna fil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna għal katrobazzjoni u l-attenzjoni tagħkom. Grazzi Dimitris Sul Garkov jekk jogħġbok. Grazzi, Sir President, ħan ipprova nikkumplementa dak illi diġà għal Isur Avramopoulos u nibda billi norbot ma dak il qalet is-Sinjura Sibel sipel ġifiri fuq eh, iż-żieda ta' informazzjoni fi database u żieda ta' ċess, eh, qed nagħmlu t tnejn eh, ġifieri databases li għandna huma maħsuba biex jindirizzaw in-nuqqasijiet li kien hemm fil-oqsma tal-ġustizzja u tal-intern barra minn hekk f'dawn l-aħħar snin tejjibna l-użu ta', ta databases eżistenti. Ħana tikom eżempju l-2016 il-sistema SIS ġiet użata iktar minn 4 biljun drabi meta qabel ma sentejn ilu meta l-użu kien ta' inqas minn ehm, nofs. Ġifieri naraw użu imtejb ta' sistema barra minn hekk iktar sforzi saru biex intejbu l-kwalità ta' data illi ikontribwixxi ehm, għas salvagwardja tal- ta' drittijiet individwali li xiktar kemm ikollok dejta ta' kwalità inqas ikun hemm eh, problemi eh, fl-isfera privata. Meta għet jitkellem dwar l-interkonnettività, din hija differenti mill-interoperabilità. Interkonnettività hija meta wieħed jiskambja data, però interoperabilità hija meta wieħed ikun qed ikkonsulta b'mod simultanju diversi databases u il-grupp ta' esperti ta' livell għoli għalu b'mod ċar dak illi għanna f'moħna unek huwa illi intejbu eh, l-użu eżistenti ta' databases illi għanna permezz tal-konsultazzjoni simultanja ta' databases l-interoperabilità ġifiri. Issa, diversi mistoqsijiet għajmu fuq kif taħdem din il-beċa xogħol. Unek qed dwar databases li huma konnessi u dan il-mod wieħed ikun jista' jieħu l-informazzjoni minnhom mod iktar faċli dejjem billi nirrispettaw id-drittijiet ta' aċċess illi diġà huma fisseħ illum fuq eh, it-tempistika tal-interoperabilità l-Kummissarju eh, għal dan moċċara qed nitkellmu dwar proposta regolament fuq l-interoperabilità li trid tkun realtà sa qabel l-aħħar tas-sena u eh, implementazzjoni fl-2020. Pero nafu illi eh, fuq l-ETIAS u li jes diġa hemm elementi eh, sostanzjali marbuta ma l-interoperabilità nafu li ħajkun proċess twil Iżda dan ma għafniex milli nieħdu dan il-vjaġġ twila illa li jiex il-benefiċċji sigurtà interna nafu x'inhuma anki għal ġestjoni aħjar tal-frontieri tagħna. Fuq il-kussjoni tagħna Noveli Lorez u kif aħna ħan tejbu eh, il-sikurta ta' dejta tagħna bella għennet eh, identifikazzjoni eh, ta' dejta ħjar għanna problema minħabba illi għanna mentalità ta' silos kompartimentizzata ġifieri, nista' semmi l-każ ta' dak li ġara f'Berlin fej servizzi ta' intelligenza Ġermaniżi realizzaw illi dak illi wetaqla ta' kellu 14 il-elies differenti u għalek kien tassew problema peress ma kienx hemm interoperabilità ta' sistemi Naħseb iktar kemm ikonna forzar ta' liġi aħjar, inqas jista' jkun problemi bħal dawn l-analiz ta' riskju, għana qed nitkellmu dwar xi ħaġa ta' sew vasta u ġeneralment dan it-tip ta' analiz issir f'kuntest partikolari, però nixtieq inserħilkom moħħkom illi l-inizjattivi kollha marbuta ma' l-interoperabilità jew nkella illi jorbtu jew fihom l-interoperabilità kemm meta wieħed jitkellem dwar li jes tijas e e il-portal ta' tfittxija Ewropew kif ukoll il sim ta' data biometrika dejjem dejjem jinkludu analiż ta' riskju eh, u skont l-analiżi li ssir ikun hemm miżuri ta' riskju illi jikkorrispondu. Ġifieri dan huwa xogħol li dejjem tagħmlu l-aġenzija aħna naħdmu mill-qrib mal-DPS Il-ġimgħa tal-ġimgħa li għaddiet kena diskussjoni fuq l-interoperabilità u ċertu aspetti bħal pereżempju Central Data Repository, maħżen ta' data, data warehouse, kif ukoll verifiki sistematiċi minna ta' l-DPS, dan huwa proċess għaddej, dejjem għaddej għalina. U għallura aħna nieħdu dejjem abbord rekomendazzjonijiet kif ukoll rapporti li jisiru fuq sistemi differenti, hemm ukoll l-uffiċjali ta' data sistema ITS, l-implementazzjoni fl-implementazzjoni ta' sistema u koll nieħdu eh, rekomendazzjonijiet ta' kulħadd naħdhom b'serjetà kbira fuq il-ħarsien ta' data u il-ħarsien ukoll tal-privacy, hawnhekk nixtieq ngħid li mhux qed inbidlu l-affarijiet, li sempliċement nikkonsolidaw il-mod kif ikun hemm aċċess għad-data u l-protezzjoni tad-data u l-privacy ħajjibqgħu jiġu rispettati kif inhum il-każ illum, però ħa natu iktar għodod biex insaħħu dawn iż-żewġ elementi. l-axħar u mux l-inqas fuq ir għalli u liża. L-interoperabilità hija proġett enormi. U ċertament illi l-Aġenzija trid tissaħħa biex niżguraw illi l-interoperabilità tingħata fl-imkien ma dawn il-ħidmiet ġodda li jingħataw skont il-mandat rivedut, il-proposta ta' kummissjoni nafu illi l-mandat tagħna ħajġem saħħa u allura jekk alla jrid eh, kif ukoll interoperabilità fl-2020 aħna nkunu qed inwettqu eh, fuq dawn <laughs> il-wedet tagħna l-Istati Membri. Grazzi eh, kienet diskussjoni maratona il li sur Timmermans ma jew weġibx eh, il-mistaqsijiet tal-kollegi illi jitilqu. Imminti xorta wahda mill dan eh, komissarju Vromopoulos. Forsi Iva jistaqsi, jiġi mistoqsi iktar mistoqsijiet mill-li ġew indirizzati li li. Ma somma, nasib illi xorta wahda diskussjoni uriet kem u suġġett li għal għalbna grazzi ħafna tal-li bqajtu għawne, grazzi eh, tal-li kontu reżiljenti, grazzi ukoll il-Kummissjoni tal-li aġġornatna fuq dei kwestjoni hekk kif emmina tħallina hemm it-tieni pakkett ta' interoperabilità illi huwa mistenni għal Deċembru, però nixtiequ li dan kollu ntemmuh sal-mandat li għandna. Naf li din is-sezzjoni kienet tassew eh, waħda intensiva, però xorta waħda kienet utli, eh, grazzi ħafna li komissarju tim tijaw, kif ukoll direttur ta' Joliza u tim tijaw. Mux faċli li narit newa nafsenar. grazzi u koll il-kollegi li baqawnek. naf li eh, fl-axar meħar mux faċ li meta, specialment meta tkunu vjaġġajtu eh, minn pajiskom fl-issa ġurnata.